VAT, taxxa tal-enerġija, taxxa korporata, u enforzar ta' dwana tal-IPR u sikurtà tal-prodotti. L-lum jina edawek biex niprezenta inizjattivi ta' dwana li ġejjin li huma riċenti u li s-saw tgħidu jirriflettu id-dimensjoni esterna ta' suq wieħed. F'Marzu jiena kont kontent ħafna nisma' mill jien ikon ħafna kontent li smajt mit president ta'kom, Markham Harber, li dan il-komitat id-deċida illi jgħati l-dwana profil politiku oli billi jabbazza rapport in-known initiative dwar modernizzazzjoni ta' dwana. Jina nifhem li s-sur Salvini um, dan ix-xogħol ħar responsabilità dan ix-xogħol il-bira hu intom kelkom l-ewwel skambju ta' opinjoni il-bira fil-fatt bil-kejja li d-dwana jista' ma l-ewwel daqqa tajn tidher kwistjoni teknika l-operazzjoni um, lixxa ta' dawn tal-dwana tal-Unjoni ta' Dwana hija l-qalba tal-suq internu għalhekk dan u d-majnejna kull inizjattiva ta' kommissjoni fiż-żona ta' dwana hija mexxija minn żewġ għanijiet li konna faċilitar tal-prodotti, moviment prodotti għal kummerċanti leġittimi fl sessina ħarsu ċittadini kontra kull sogru għas sikursi tagħhom. Id-dwana huma mistennija li jaġixxu malajr biex jiprevjenu li kunem hemm prodotti riskjużi jew mezzi ta' trasporti milli li jitlu territorju fil-territorju tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma jimblokkaw l-influss tal-prodotti sikuri. Aħna rajna ħafna minn dan wara il-kriżi nukleari fil-Ġapun biex niksbu dan dawn dawn iridu jikkoperaw minn qrib mill-awtoritajiet eh, ta' sikurtà. Servizzi tiegħi ħadu ħadd inizjattivi biex jappoġġaw l-amministrazzjonijiet ta' dwana ta' stati membri biex jinfurzaw il-miżuri kontra prodotti kontaminati ġej mill-Ġappun. Dawn net, dawn jipprovdu gwida għal eh, amministrazzjoni ta' dwana nazzjonali biex iħarsu ċittadini minn prodotti kontaminati. It-tieni huma jaċċertaw illi jkun hemm tifrix ta' informazzjoni mal-ewwel rigward il-konsinni riskjużi lejn l-uffiċċji ta' dwana kollha fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Sissa aħna rajna biss Eh, kontaminazzjoni żgħira ħafna fuq il-wiċċ tal ta' xi kontaminaturi u dawn kienu kienu numru żgħir ħafna. Minkejja dan il-feedback irċevejna fuq il-kontrolli li saru eh, wrew illi eh, l-wara tal-Unjoni Ewropea għandha kapaċità għolja li tikkordna malajr u tsaħħaħ il-protezzjoni tal-frontiera kontra merkanzija li tista' tkun perikoluża fuq dan il- suġġett ta' sikurtà tal-prodotti jiena nixtieq nassikurakom li jiena smajt talba tagħkom il-Kummissjoni biex taqdu rwol iktar attiv fil-koordinament ta' attivitajiet fis-sorveljanza tas-suq nazzjonali u autoritajiet ta' dwana. Il-qafas legali huwa fisseħ u servizzi qegħdin jimxu ġmilom biex jistabbilixxu kooperazzjoni sistematika u gwida lill-amministrazzjonijiet um, involuti. Eħandu l issa l-aġenda leġislattiva ta' dwana din is-sena. Il-bira, il-Kommissjoni adottat proposta għal regolament ġdijt dwar l-inforzar għadwana dwar il-IPR. Din huwa parti minn strateġija ġdida tal-IPR l-Ewropa u jina jina ċerti li dan il-komitat ser jaqdir wol attiv ħafna fil-segwitu tiegħu. Il-proposta ta' dwana jwieġeb għal stedina minnaħa tal-Konsil biex ikun hemm reviżjoni tal-leġislazzjoni attwali sabiex id-dwana jkunu jista' jitrattaw sfidi fil-forzar tal-IPR. Il-proposta għandha ħafna għanijiet l-iktar ikun hemm IPR, infurzar tal-IPR minnaħa ta' dwana li jkun iktar b'saħħtu fl-istess ħin li salvagwardjaw l-interessi tal-kummerċanti leġitmi. Barra hekk, il-proposta tuġeb il-tassib li kienem brabta ma konsinni zar u ximdaqqiet perikolużi tal-IPR li ksru il-prodotti, li ksru il-liġijiet għal-prodotti nbattu bil-posta. Di proposta u kol għandallan il solvi id-dizwid bejn l-Indja u Brazil fuq il kustjoni ta' mediċini ġeneriċi li jkollhom transitu fl-territorju tal-Unjoni Ewropea fuq fl jiftaħ il-bib għal żviluppi li staw jisiru fil-ġida kontra l-falsifikar. Proposta hija daqsa taslilkom u jiena naf li ser ser tiġbet l-interess ħafna partijiet interessati għan nitamma nikun nistanserra fuq l-appoċ attiv ta' kompala kol biex din il-proposta tiġi tatata tul l-2012 bħala Eh, sinjal ta' ġieħ lejn eh, il-suq wieħed. Żewġ eh, prioritajiet leġislattivi oħra din is-sena huwa marbuta ma' modernizzazzjoni ta' dwana. L-ewwel netejn indirizza l-kodiċi ta' dwana modernizzata u l-dispożizzjonijiet implementanti tagħha. Palma ta' fil-Komissjoni u l-autoritajiet ta' dwana edin jaħdmu bisħieħ il-ħin kollu sabiex il-dwana tal-Unjoni Ewropea taħdem mod aħjar u mod iktar maġel. Il-proċessi tal-modernizzati ta' dwana jibqaw priorità ewlenija biex nerbu l-sfidi f'din il-ħtieġa eh, li qed tikber kull ma jmura sikurtà f'post f'suq u globali liberalizzat. Jiena s-servizzi tiegħi eh, ħaddu rendi kont tal-tejjiet li qed isiru u eh, l-implementazzjoni konġunta għal kodiċi tad dwana modernizzata minn tal-Kommissjoni amministrazzjonijiet ta' dwana u komerċanti. Xorti ħazina minħabba l-kriżi ekonomika wkoll jidher illi mus li dawn l sistemi ta' IT mus probabbli mus se jkunu lesti għall-użu ta' Ġunju 2013. Meta valwajna s servizzi tagħna konsultaw ħafna parti interessati, amministrazzjonijiet ta' dwana nazzjonali, kummerċanti u anke dan il-komitat jenesta konferma l-lum li jien għandi l-intenzjoni li n-nessa emenda E, e, nessa proposta biex nemenda il-kodiċi ta' dwana modernizzata ta' 80 sena. Dawn l-emendi li ser jiġu proposti ser kollom tletanijiet. L-għened biex nipposponu id-data ta' applikazzjoni tal-kodiċi. U dan għandu jħalli li kunem implementazzjoni ristika vinkolanti u gradwali ta' dawn il-proċessi li huma msejsa fuq eh, li huma bażi elettroniku. Dan jippermetti li kunem eh, benefiċċji lenin li jittieħdu mill-modernizzazzjoni. It-tieni ħaġa li nqarbu l-kodiċi mal-dispożizzjonijiet ta' Trattat tal Lisbona dan huwa meħtieġ mod partikolari għal dak li hija setat ta' dijuma delegati u implementanti t-tibħa tal-Kommissjoni. U t-tielet biex nikorreġu għat ta' dispożizzjonijiet tal-kodiċi dawn il-kollezzjonijiet se jinvolvu elementi li maċu ma konformi ma' tibdiliet li ddaħlu fl-2008 għal leġislazzjoni li għana palissa tal-Unjoni Ewropea jew elementi li saru wis diffiċli jew skabrużi li jiġu wetqa. Aħna wkoll irridu narfu illi dan mhux se jkun eżerċizzju sempliċi. Speċjalment peress li għandna il- skadenza tal-24 ta' ġunju 2013 issa jekk irnexxu nirnexxu dan ser serraħ bil qalbiċċa kbira dwar jekk ikonniex ftejjin komuni fost il-partijiet involuti. Memx għalfejn għoddu nerġaw niftħu dibattitu fuq l-għan u l-prinċipju tal-modernizzazzjoni tal-leġislazzjoni tad-dwana u noqogħdu tal-diskussjonijiet li seħħew bejn l-2005 u l-2008. tkun ukoll ħela ta' u li noqogħdu eh, nżarmaw il-xogħol komprensiv li sar l-ġelizzazzjoni eh, għal bosta l-ġelizzazzjoni biex jippruvaw nqablu ma' realtà tal-operaturi ekonomiċi tagħna u l-amministraturi tagħna. E, minn flok kien nirkomanda li konna intervent mirat u limitat fil-kodiċi u li kun hemm sforzi e, kunu jistgħu jkunu sostenibbli biex nifinalizzaw l-abbozz ta' din il-leġiżlazzjoni. Mala jkun jista' jkun jien nara opportunità kbira sabiex e, inqarbu l-isforzi tagħna diġà hekk bħala rapport on initiative dwar modernizzazzjoni ta' dwana li sew jiżviluppaw u jiddefinixxu ftejim, fejim komuni għal għanijiet u l-ambititu l-eżerċit. Għabazi ta' dan il-Komissjoni, il-Parlament, il-Konsilu, l-amministrazzjonijiet nazzjonali ta' kun jistaw jistgħu i konkludi dan il-kapitlu fil-modernizzazzjoni tal-Unjoni ta' dwana. Ejja għandur lejn it-tielet priorità tiegħi għal din is-sena. Lija basikament eh, li il program li jmiss għal 2013. Il-programmi ta' dwana, speċjalment l-autoritajiet ta' dwana nazjonali, jgħinu dawn jgħinu għom biex eh, jaqdu s-sistemi tal-IT tagħhom u biex jtejbu l-informazzjoni u din kif tiġi skambjata. Dawn hemm ħafna elementi ta' valur miżjut Ewropew f'dan il-programm, mod partikolari il-Trans-European IT Network, rappresenta 75% tal-budget. L-evalwazzjonijiet riċenti urew illi l-impatt tal-programm huwa ħafna kbar mill-budget relativament żgħir li huwa investif u livell Ewropew ġimgħa li għaddiet jien sajt forum ta' diretturi ġenerali ta' dwana li nġabru biex jiddiskutu għadd ta' sfidi ma' eh, apprezzaw bla dubju l-programm imma jaħsbu li għatfadal xi seħ Rridu naħsbu kull ma jmur kif fil-ġejjini il-programm ta' dwana jista' jwassal f'termini ta' vurul miżjud għal dak li huma ekonomija ta' skala u tfaddi l-amministrazzjonijiet nazzjonali u aħna rridu nikkonsidraw kif ser naċċertaw illi disponibilità ta' tamir appropjat kif ukoll l-infrastruttura eh, tkun f'posta fl-istati membri kollha. Dan għandu jgħin biex naqsmu il- pisa ta' protezzjoni tal-frontieri esterni tagħna li hija l-reġunijiet ġeografiċi u storiċi huwa ħafna għal fuq xi membri mill-oħrajn. Għalissa l-Kommissjoni edda tifinalizza l-proposta għal fil-affas finanzjarju multiannuali li jmiss mill-billi determina il-limitazzjoni ġenerali fuq l-inizjattivi tal-ġajjiri f'safrat is servizzi tiegħi qegħdin jaħdmu biex jevalwaw l-impatt tal-għażliet kollha disponibbli għal programm ta' ġejni ta' dwana tistgħu tistennew il-proposta ta' tmiem din is-sena probabbilment f'Novembru. Membri onorevoli, jiena tajtkom dea ġenerali tal-proposti leġislattivi illi jien għandi jew sew nippreżentakom din is-sena. Dawn il-proposti kollha huma mmexxija miż-żewġ għanijiet li nifaċilitaw kummerċ l ġitmu u li nħarxu ċittadini għas-sikurtà tagħhom. Nittama li taqblu dwar dawn l-għanijiet un qed nistenna bil-ħirqa biex ikonna skambi ta' informazzjoni eh, ta' suċċess. Grazzi. Comprehensive view and um,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 ġi f'waqtu ħafna qed nitkellmu dwar il-miżuri ta' implementazzjoni, l-iżvilupp tal-istrateġija ġifiri affarijiet pożittivi ħafna mela għandna shadow rapporter eh, vera ħasra li rapporter mhux ta' hawnhekk magħna ah, għalhekk is-sinjura Rapti hawnhekk is-sinjura Xaldemewzi ir-rapporter fuq il- ehm, eh, sigurta ġenerali tal-prodotti ġifiri għandek żewġ membri parlamentari dewċ deputati li għandhom ħafna arfin fuq eh, dan is suġġett ġivri għan għabdow b'Sinjura Rapti. Grazie ħafna, President. Iva, mela ħammur lura għal kumment li jena għamilt qabel. Ikolli najt eh, nafu li sur xemeta jiddiskriva situazzjoni kont ferm kuntenta li nisma deskrizzjoni tiegħu. Imma xorta waħda ġew nifmoħħi xi mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija li nixtieq insaqsi iva. Dawn l-affarijiet nistgħu nifmuhom nafu li il-Kunsill involut ukoll Kommissjoni qaltilna dan u nixtieq inkun naf kif Et eh, nantiċipaw li l-affarijiet se jimxu fil-Kunsill. Il-Kunsill eh, jifem L-importanza ta' din it-tema jiena naħseb li l-valutazzjoni ta' sur xemeta eh, realistika ħafna ma se jkollna aħna bżonn l-appoġġ tal-Kunsill. It-tieni punt, jekk huwa possibbli intkom tistgħu forsi tatuna iktar dettalji dwar l-iskeda ta' żmien għal tranzizzjoni kif ukoll um, iktar informazzjoni dwar il-kodiċi. Grazzi. Iva, mela naħseb nihdu mistoqsija, tweġiba, mistoqsija, tweġiba. Iva, se nitprova nżom fil-qosor jena. Għalek, qabel ma aħna proponejna din il-miżura għall-postpotiment ta' tħul fis-seħħ, ovvjament għamilna l-konsultazzjonijiet ma' l-partijiet interessati kollha, jiġifieri amministrazzjonijiet nazzjonali, il-kummerċjanti u dan l-approċ li għadni kif diskrivejt il-kom naħseb li dan nata appoġġ unanimu mill-partijiet interessati kollha involuti f'dan il-proċess. Għalhekk nittama li se jkollna aħna diskussjoni kostruttiva fil-Kunsill dwar din it-tema. Ovvjament dejjem hemm riskju li nerġgħu eh, niftħu xi kwistjonijiet fil-kodiċi għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li nillimitaw l-emendi kemm jista' jkun. Li vera namlu l-emendi li għanna bżonn. Ħalli bekk il-proċedura fil kunsil ma tkunx daqshekk diffiċli. Umbat dwar il-perjodu ta' żmien jew l-iskeda ta' żmien Iva jkolli najt hawnhekk li l-ħidma fuq il-kodiċi u fuq il-dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni ma waqfitx u aħna qed naħdmu fuq il-kwistjonijiet kollha li um, għandhom jiġu implementati fil kodiċi l-ġdida, modernizzata, l-ideja li kollna l-istrumenti kollha, dokumenti leġislattivi kollha li dawn ikunu lesti qabel l-24 ta' ġunju tal-2013 ħalli bekk kull ma jkun għad fadal sa' dakinhar l-implementazzjoni tal-IT. Għalhekk importanti ħafna li u rridu nikkonsidraw li għanna bżon aħna ta' affas legali u jenna qed ninsisti hawnhekk ma' servizzi tiegħi li rridu aħna jkollna ambjent leġislattiv stabli ħalli bekk nistgħu inwittu it-triq għall-implementazzjoni minna xkil tal-IT time for some supplementaries, but I'll have... Iva, jista jkunem forsi ftitħin għal mistoqsijiet supplementari, imma qabel ma namel dan nishtiq nandi mikrofonu l-Senjura Xaldemewzem. Grazzi ħafna, grazzi ħafna President, nishtiq nirringrazzjak, Kommissarju, tal-li tajtna din id deskrizzjoni tas settur u eh, nixtieq nirringrazzjak għal proposti li inti għamilt jiena naħseb li l-qasam doganali forsi jidher li huwa wieħed ta' diwejja imma importanti ħafna tħaddim tas-suq intern kif ukoll għas sigurtà tal-prodotti. Jina smajtek tajt li inti se twaqqaf kooperazzjoni mal-awtoritajiet autoritajiet kif ukoll l-awtoritajiet doganali għax aħna għandna bżonna l-kooperazzjoni hemmhekk. Il-mistoqsija tiegħi, inti kif qed tara din il-kooperazzjoni taħdem fil-prattika? Jiena nixtieq nara u nkun naf kif dawn l-affarijiet se jaħdmu fil-prattika u mbagħad ir-riżorsi li se jkunu disponibli għad-dwana palissa għaddejjin minn situazzjoni ta' krizi u ħafna stati membri dawn naqsu il-budgets tagħhom ma' sorvaljanza ta' swi għalhekk dawn l-affarijiet qed jaffettwaw id-dwana wkoll. Jiġifieri jekk dan huwa l-każ mela l-Kummissjoni x'ħatamel hawnhekk. Well, I, I fully agree that... Um... Naqbel jena li Iva, id-dwana, tider pala xaħġa teknika imma naraw kif eh, taħdem idwana meta joħorġu il-problemi. Nafu li jem ħafna jew miljuni ta' prodotti li jaddu mid-dwana u xolom importanti ħafna għassu wahdini u ovvjament il-kwistjoni ta' sigurtà importanti ħafna. Aħna qed naħdmu hawnhekk qed niffinalizzaw il-gwida, il-kontrolli, Importanti li ikonna rekwiziti għas-sigurta u jrid ikun hemm kooperazzjoni mal-awtoritajiet tas-surveljanza tas-suq għalek jena naħseb li dan it-tip ta' taħriċ se jiġi provdut l-autoritajiet doganali għalli bekk nkun nistaw naċċartaw li jkun hemm kooperazzjoni xirqa mal-autoritajiet doganali. Bis probabli jintkom konxi dwar il-fat li jatnaħtmu fuq il-single window fejn għanna odda tal-IT, odda li se toħloq din single window għal-kummerċjanti ġifiri din il-possibilta għalli bekk il-kummerċjanti jamlu il-kummerċ tagħhom mal- konsumaturi, jagħmlu s-sorveljanza agrikola, tas-saħħa, tal-iġene. sanitarji Mela, dawn huma importanti ħafna u um, fil-laqat tiegħi mal-Ministri jekk um, il-ministri jaqtaw il-budget għal għadwana ikunu jitfaw il-ballun f'saqajom. Kienu għat jitfaw il-ġebla fuq saqajom. Mela, aħna se niddiskutu il-qafas eh, multianwali eh, u meta niġu biex niddiskutu dan il-qafas u senħedġu l-istati membri jużaw l-economy of scope eh, fis sistemi tagħhom ħalli nafu li se jkollna u nixtiequ li jkollna proġett eh, wieħed mhux 27 proġett, ġifieri nixtiequ li jkollna ħaġa Ewropea orizzontali u li sistemi jkunu l-Unjoni kollha kemm hi u mbagħad ikun hemm armonizzazzjoni aħjar. Jiġifieri nkun hemm armonizzazzjoni tas sistemi doganali fl-Unjoni Ewropea. U dawn l-affarijiet ehm, m'għandhomx jiġu finanzjati biss mill-budget tal-Unjoni Ewropea, mill-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw l-affarijiet ukoll għalli bekk eh, nkunu nistgħu naqsmu il-pis finanzjarju bejnietna. Grazzi ħafna dan il-kumitat ilu isegwi dawn il-prinċipi u forsi ħam tejna jekk natu iktar importanza l rwol ta' dwana eh, dak li għandu xieqsam ma' sigurta tal-prodotti ġifiri forsi n-nies ikunu jistaw eh, ikunu iktar interessati jek nitkelmu dwar dawn eh, u mux fuq it-taxxi aħna pereżempju stidna il-Ministru Tajjani iżur Rotterdam u koll il-ċer ħazba l għal Antwerp imma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 ta' dwana pers li huma avvanzati għandhom sistemi avvanzati ħafna, żviluppati ħafna u jiena naħseb li nistgħu nitalmu ħafna eh, minn eh, mill-miżuri li ġew implementati hemmhekk.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 Mux se namlu din sorveljanza mela nafu li dwana importanti ħafna x jekk ma nifukawx fuq dawn l-affarijiet, dawn id-direttivi li eh, Aħna qed naħdmu fuqhom jkun hemmhekk għal xejn. Ġifiri, hemm pajjiżi u portijiet bħal eh, port ta' Rotterdam jew Rotterdam, fejn huma se jkollhom idaħlu iktar importazzjonijiet fl-Ewropa. rridu aħna nħarsu l fruntieri esterni u eh, eh, hemmhekk għandna l-istess problema simili Eh, Pal problema tal-refugġati ġifiri għanna napoġġaw dawk il-pajizi li jilqaw ammont konsiderevoli ta' refugġati. Ġifiri, aħna għanna politika simili għal sorveljanza u dwana Hamburg, Rotterdam, dawn il-portijiet kollha dawn jirċievu miljuni ta' prodotti u ġala darba dawn il-prodotti jitħlu u mbagħad jinfirxu madwar il- kontinent fil-Ġermanja, per eżempju, nafu li l-istat eh, responsabli għal-servaljanza, ġifiri ma naħsibx li umbat eh, se jinkixfu l-prodotti iktar tard jekk dawn ikunu folots. Għalek, eh, nishti li għal dawk il-pajizi li għandhom il-portijiet u li jirridu da' daqsek pis, li jirridu jimpiegaw eh, mijiet ta' uffiċjali doganali iktar minn pajizi li mandomx portijiet. Forsi dawk li mandomx portijiet jistaw jew jagħtu għajnuna finanzjarja, forsi jkun hemm qsim tal-pis, forsi dil ħaġa tista' seħħ permezz tal-baġġett tal-Unjoni Ewropea. Dak li inti qed tiddeskrivi importanti ħafna iddeskrivejt il-miżuri tekniċi imma dawn l-affarijiet mhux sejna jaħdmu jekk ma jkunx hemm il-ħaddiema. Għalhekk nistgħu aħna nagħmlu progress semmek. Well, of course, uh, today... Uh illum ma nixtieqx jiena noqgħod nantiċipa id-diskussjonijiet fuq il-qafas multianwali li jimiss. il kulleċ tal-kummissarji qed mm, jiddiskuti dan il-qafas. Imma meta nitkellmu aħna dwar il-dwana tal-futur u Meta nħarsu lejn il-sitwazzjoni ġeografika, iva minħabba il-situazzjoni ġeografika mxie stati membri li jisom għandhom iktar pis minn oħrajn. Et nitkellem dwar sorveljanza dogenali. U għalek, Iva, nista nifem jiena l-approċ, ġifiri l-approċ li rrit eh, jirrefletti n nuqqas ta' bilanċ u li dawn l-affarijiet għandhom jiġu inklusi fil-programmi tal-futur. Ovvjament rridu n niddiskutu din il kussjoni ma' partijiet interessati, ma' l-istati membri, u għawnek u kol fil-parlament, imma huwa minnu li eh, hemm partijiet li eh, jirċivu ħafna prodotti hemm il fruntiera tal-Vant ukoll fejn ehm, pis eh, enormi u pressjoni enormi eh, ġejja minn barra u għalhekk eh, aħna et Għalek aħna t-nifinalizzaw il-ħidma ehm, tagħna fuq il-, il kwistjonijiet ta' kontra il-kontrabandu u tajb li naħdmu fuq dawn l-aspetti u koll u rridu nistudjaw il-finanzjament. L-aħar mistoqsija mill-Viċi President Signora Vanjul. Grazzi ħafna sur kummissarju. Nishtiq nilqak kull suċċess kif ukoll koll E, xorti it-tajba x'naħseb se jkollok inti diskussjonijiet ferm interessanti mal-Stati membri nittama li se jkun hemm iktar solidarjetà hawnhekk u aħna lesti li naħdmu miegħek u tajp li konem kooperazzjoni bejn dipartimenti differenti. Għandi mistoqsija fuq il-programm leġislattiv. Nixtieq nibda bil-ġlida kontra il- prodotti folot speċjalment il-medicina falsa u għet nitkellem dwar kontinenti partikolari. Inti tista taħdem ma' departimenti oħrajn ehm, fil-kummissjoni, ġifiri kummissarji, ġifiri forsi tistaw tġildu fl-imkien kontra il- ehm, firxa ta' dawn il-medicini folots fuq l-internet. Ta' spiss dawn il-medicini folots jistaw jintbatu hawnhekk eh, fl-Ewropa kif ukoll eh, f'kontinenti oħrajn. Iva, grazzi partijiet importanti ta' din il-proposta fuq eh, l-IPR, ġifiri l-protezzjoni u sorvaljanza doganali, partijiet huma relatati mal-kwistjoni tal-kunsjeni iż-żar. U Iva, aħna meta nitkellmu dwar il-bejħ fuq l-internet nitkellmu aħna dwar mediċini jew prodotti oħrajn ġej li jindbatu bil-posta jew inkella mm, jaddu mill-ajruporti per eżempju u il-proposta il-proposta qed kopri din il-kwistjoni u qed tippermetti li l-proċedura tkun iktar sempliċi ġifiri għalli E, meta mm, jiġu sekwestrati dawn il-prodotti jiġu distrutti il-labozz tal-leġislazzjoni qed jipproponi li dawk li jissekwestraw il-prodotti sospettati kemm jekk qed nitkellmu dwar mediċina jew konsinni oħra żgħar huma jinnotifikaw minn bat il-prodott u um, jekk ma jkunx hemm tweġiba fi 20 um, ġurnata mela mbagħad um, il-prodott jiġi distrut għalhekk Hemm ħafna konverzazzjonijiet li saru mal-partijiet interessati mal-awtoritajiet doganali fl-istati membri differenti u ma jikkonsidraw id-dispożizzjonijiet il-ġodba fuq il-konsigni żaru ma jasbu li dawn huma relevanti ħafna speċjalment il-mediċini, folot u prodotti oħrajn li eh, qed jgħaddu mis-swieq tal-Unjoni Ewropea u qed jitlu fis-swieq tal-Unjoni Ewropea mm, veloċità enormi u huwa b'dan il-mod li aħna tindirizzaw dan is-suġġett. Grazzi ħafna għaw xi mistoqsijiet oħra. Grazzi ħafna tal-li kont magħna. Naħseb li kien skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna rajna livellu li ta' interess u tistgħu taraw li aħna konxi ta' dak li qed tagħmel għassu uniku. U anka kemm qed tagħmel anka fil-qafas ta' ħarsin tal-konsumatur. Il-falsifikar huwa ħarsin ħafna għal-konsumatur ta' diversi rispetti, jista' jkun anka ħażin għas-saħħa tagħna. Ħafna mid-dettalji ta' xogħolok huma utli. Aħna se nkomplu naħdmu f'dan il-proċess. L-intervent Sur Sir kien faqtu għaliex kon u tkellem dwar il-fondi għall-iżvilupp reġjonali kif nistgħu anke ngħinu l izvilup ekonomiku u mija kif diskutejna kwistjoni li għandhom xaqsu ma' taħriġ għarfien ta' proċeduri ta' dwana, nħedġu kompaniji li provdu ktar informazzjoni, għandu ma' li falsifikar, aktar networking, aktar informazzjoni, numru ta' kwistjonijiet insomma. U għanna ħafna xogħol importanti x'namlu flimkien l-ewwel net fil-rapport dwar l-istrateġija, ħaġa li jgħut li ħafna, ħafna mit-tim tijak ġa zar il-komitat biex jitkellem fuq il-xol tijaw u dan u kol għandu xaqsam l proposti zgur ħan kunu voluti fl-infurzar tal-IPR. Aħna l komitat u xsan kunu l-komitat ċentrali dal xol għadu mu ċar imma bla dubju ħankunu impenjata f'dan il-proċess. Grazzi ħafna għal-stant u nistidnuk terġa' tingħaqad maħna fil-ġejjini. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet li tqajmu. Nistenna s-sa kooperazzjoni sħiħa u soddisfatt ngħid illi qed naħnu f'kooperazzjoni mill-qrib fuq l-IPR ma' Michel Barnier kol. Huwa responsabbli għal parti ġenerali, responsabbli għal affarijiet skemm xejn aktar sekundarji ma dana kollu dil-kooperazzjoni mill-qrib jiena nemmen ser twassal għal riżultati pożittivi. Grazzi ħafna u eh, nistennew aktar diskussjonijiet f'dan dan il-komitat. Uh, għal daqstan se jkonna aġġornament qasir sa tlieta sal-erba sal eh, Is-Sinjura Hans Lik ukoll tħopost il-Kummissarju billi hija il-rapporter fuq il-proposta dwar il-direttiva dwar is-servizzi.

Uh, so, ladies and gentlemen, um, uh, a warm welcome to... Uh... Signori, merħba f'din is-sessjoni speċjali ta' Warren Sinar dwar il-valutazzjoni reċiproka ta' direttiva dwar is-servizzi. Kif tafu tajjeb, id-direttiva ta' servizzi kien net proġett importanti ħafna illi dan il-komitat u l-komitat kien involut fija minn 2004 sa 2009 u issa tinsegwu l-implementazzjoni botattiv. U l-proċess ta' valutazzjoni reċiproka hija huwa proċess ġdid. Għal dak li għandu jaqsam l-implementazzjoni ta' direttiva dwar is-servizzi u wkoll sabiex nindirizzaw l-ostakli għad dispożizzjoni ta' servizzi transkonfinali. Għal dastant id-deġidejna li namlu rapport li foka dwar dan ukoll bħala segwitu għall-analiżi tal-Kummissjoni. Nieħu gost li Margorzata Hansdik naqdet miegħi fuq il-panel hija hija ir-rapporter għal dan ir-rapport il hija inizjattiva politika tal-Komitat jista' l-daqstant ikolna diskussjoni sħiħa dwar dan dan ismiħ huwa parti integrali mid dibattitu għandna numru ta' esperti hawnhekk ukoll magħna u wkoll is-Sinjura Hanslik hija waħda mill-atturi prinċipali fil-votazzjoni favur il-direttiva dwar is-servizzi fil-Parlament. Dak kollha involuta involuti fil-proċess jafu li kienet esperjenza memorabbli u għal daqstant importanti naraw kif mxin l-affarijiet. Naf li l-Kommissjoni Ewropea jattiva wkoll fil-qasam, is-Sur Barnier jgħadu jaġġornani dwar in-numru ta' żjarat tiegħu huwa għalinna fi smigħ tiegħu illi huwa impenjat illi iżur l-skwadri ta' implementazzjoni ta' direttiva fi 27 stat membru u naħseb sissa fil-fat kopra ħafna minnhom multaqa' ma' ħafna minn nies involuti hija ħaġa li tqawilna qalbna huwa importanti li fuq liġi jekk importanti nħarsu fit-dettalji l-implementazzjoni. Li ser nagħmlu li nippreżentawkom l-ewwel net dokument ta' bozzar fuq il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka illi kommissjonajna aħna u l-awturi ta' dan l-istudju u Assur Baġġe u Fredrik Lepla li prezentawna il-xol tagħhom. Mbagħad nibdew round ta' diskussjonijiet permezz tas-Sinjura Hanslik illi tipproponi mistoqsijiet u kommenti u membri oħrajn ukoll. Dan iwassalna sa tħin tal-erba' u nofs. Imbagħad ikonna il-smiħ pubbliku numru ta' persuni li stedinna sabiex jinaqdu maħna speċjalment mill-Europa tal-Vant u tramuntan tal-Europa ma waslux hawn minħabba il-problemi fit trasport tal-ajru tal-lum. Xi ħaġa li aħna m'għandna lebda kontrol fuq ovvjament. Għandana kollu żgur ħajkonna nostanar produttiv. Nibdew permezz tal-prezentazzjoni tal-istudju. Ma nafx minn jibda? Professor Berger l-ewel. Għanna slides li suppost kulħadd jista' jara. Din il-laqa qed tiġi trasmessa b'mod dirett Is-slides ta'kom ukoll jidru sabiex il-pubbliku jkun jista' jara is-slides ta'kom u nittamaw li kuntat jawna wkoll permezz tal-email jistgħu jsibu fuq sit elettroniku tal-persuni ovvjament li qed isegwu daħlu fil-sit elettroniku tagħna jkunu jistgħu jsegwu dak li qed jiġi. Grazzi Sur President, Sinjuri Membri tal-Parlament, Membri tal-Istituzzjonijiet Ewropej, għandi l-pjaċir illi niprezentakom xogħol dwar direttiva li tafu tajjeb ħafna direttiva servizzi 2006 wieħed nejn tlieta. Dan huwa test għafas huwa kemm xejn ambivalenti il-mira i illi niprovdu eżerċizzju edukattiv dwar il-dispozizjoni ħilsa ta' servizzi unkol għanda lan il tejjeb il-potenzjal tas suq intern. Pala t-tjib saret proposta, ġita dotata proposta sabiex u valutazzjoni reċiproka, għapas ta' valutazzjoni reċiproka kontrollata minn mill-artiklu 39 dan il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka u għal-ewel eżerċizzju ta' din ix-xorta fl-istituzzjonijiet Ewropej. Sar bandoħra pal per eżempju fil-Kunsil tal-Ewropa u artiklu 39 jippermetti valutazzjoni reċiproka dwar tlet kwistjonijiet speċifiċi skemi ta' autorizzar illi jisiru qabel ma jiġi provdut servizz, rekwiziti għal servizzi ta' interess ġenerali, per eżempju li jiġu valutati fl-Stati membri u ukoll il-kwistjoni tal-attività multidisciplinarja. Dawn it-tlet toqsma differenti għandhom ħaġan komuni għaliex jikkaratterizzaw il-qasam li fih joperaw l-istituzzjonijiet Ewropej ma l-Istati membri. L-Istati membri għat għandhom setad dan il-qasam anka jekk dan isir taħt il-kontroll ta' dispożizzjoni ta' trattat. Il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka huwa definit fi premessa 74 ta' direttiva u tingludi tlet fażijiet. Hija t-tieni fażi li hija l-iktar waħda interessanti. Fl-ewwel fażi l-Istati membri għandhom jipproċedu valutazzjoni propja, mhux qed nitkellmu fuq valutazzjoni reċiproka hawnhekk kulħadd irid jagħmel trasposizzjoni tad-direttiva u kulħadd irid jagħmel xogħol introspettiv sabiex jara kif it-tibdil kollu huma konformi mal pjeta regoli sabiex kunem hemm trasposizzjoni valida tal-istrument. Imbagħad għandek l-awtorizzazzjoni minn qabel, attivitajiet multidisciplinari, u l-idea hi li jieġu indirizzati kwistjonijiet kollha tal regolamentazzjoni nazzjonali li jistgħu u duplikar jew li joħolqu konflitt mal ma dak li għandna fid-direttiva u l-prinċipji li nsibu fit-trattat. F'din il-valutazzjoni propja, stati membri ma mitluba jikkomunikaw ma stati membri oħrajn sabiex li stati membri kunu jistaw jirreagġixxu għal dan il-proċess illi jsir f'kull stat membru. Hawnhekk kietħol fisseħ il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka Kull stat membru huwa mistieden jisma' jew jagħti l-impressjonijiet tiegħu dwar ix-xogħol illi jsir mill-istati membri meta ikun hemm każijiet diffiċli mbagħad it-tielet fażi illi nsibuha fi premessa 74 tad-direttiva wkoll huwa xogħol illi huwa stabilit f'komunikazzjoni. Għalla stant għandek daw it-tlet fażijiet, dan iseħ qabel il-29 ta' Deċembru 2009 u dan iwassal il 7 Membri 2010 ma tandek il-valutazzjoni reċiproka u s-sommarju mill-Kommissjoni fl-aħħar tat-tieni periodu. Għal daqstant il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka huwa proċess oriġinali għall-aħħar l ebda preċedent u l-mistoqsija i ma l-metodi użati u ma l-lezzjonijiet li nistgħu nisiltu minn din l-ewwel esperjenza. Naddi issa il-kelma li Frederik Leplan, kollega tiegħi. Pour la metodologi... Euh, dwar il-metodoloġija użata mill-Kummissjoni. Id-direttiva hija suġġetta għall-interpretazzjoni għal dak l-għandu xaqsam l-implementazzjoni tal-proċess tal-valutazzjoni reċiproka, l-valutazzjoni inqasmu fi tliet fażijiet valutazzjoni propri mill-Stati membri u l-tajb naraw li li jinsibu li l-in mill-komunikazzjoni dwar miżuri nazzjonali e trasposizzjoni kull stat membru se jkollu jfassal sommarju illi jispjega li l-istati membri l-oħra xogħol li sar sabiex ikun hemm trasposizzjoni tad direttiva. It-tieni fażi hija forsi l-iktar fażi importanti fil-proċess tal-valutazzjoni reċiproka dan huwa x-xogħol illi jsir fi gruppi fejn stati membri jingħaqdu flimkien f'gruppi limitati sabiex ikun hemm skambju dwar kif issir it-trasposizzjoni tad direttiva Fit-tielet fażi għandek proċedura kemm xejn aktar eh, tqila li seħ f'sessjonijiet plenarji mal 27 stati membri tal-Unjoni Ewropea. Min jħossib il-proċess? Il-proċess huwa oriġinarja li xnaraw illi ir-rwol l-rwol jinqalbu ta' fuq u mal istati membri illi ħadu l-inizjattiva d-dibattitu mijiex il kommissjoni illi bdiet id-diskussjoni bejn l-Istati membri. Għal daqstant, dan huwa proċess illi jibda mill-Istati membri u jitla l-fuq lejn il kommissjoni mhux bil-maqlub. Nimmaġina li tafu illi ġew eh, votati risorsi importanti għal dawn il-laqat U kif int qal qabel għandna fażijiet differenti għal valutazzjoni f'dan il-proċess reċiproko u ġala darba tasal fil-fazi tal-gruppi meta l-instatiment bin jaqdu flimkien tista' titkellem fuq valutazzjoni reċiproka. L-idea kienet li nillimitaw dan sabiex intaffu l pizijiet minn fuq spallej l-Istati membri. Min involut fil-proċess dan jiddependi fuq l-istrutturi tal-Istati membri u struttura ċentralizzata jew le fejn għandek sistema deċentralizzat għandek rappresentanti mill komunitajiet differenti jew mill-partijiet differenti tal-federazzjoni. Hija din proċedura innovattiva hija xi ħaġa li teżisti direttivi oħrajn bla dubju il-proċess reċiproku huwa proċess oriġinali li ġie mfassal speċjalment għad-direttiva dwar is-servizzi u dan huwa għal qasam li fih stati membri kellhom għal ħafna seta' dan, dan intuża fil-passat fil-Konsil tal ewropa Madana kollu dan għandek paragona ma' oqsma oħra tal-leġizlazzjoni Ewropea. ħafna drabi stati membri ikollhom jinformaw li kummissjoni dwar il-miżuri ta' traspożizzjoni illi qegħdin ibassru li jużaw jew li huma lesti jadottaw f'qasam kopert minn direttiva. Dawn l-eżempju ta' notifikazzjoni huma mifruxa ħafna. Madana kollu hemm distinzjoni li rridu nagħmlu hawnhekk għaliex dvarja mod kif il-komunikazzjoni dil il-Komissjoni. Trid ħares lejn il-lezzjonijiet prinċipali li nistgħu nisiltu mill-istudju li sar. x'inhuma dawn il-talimit prinċipali? L-istudju wassanna sabiex nistaqsu mistoqsijiet li l-Istati membri u l-Kommissjoni u ridna nidentifikaw l-elementi prinċipali. L-ewenet. Il-Kommissjoni Ewropea u r-rol taħħa kienet nizzel f'komunikazzjoni u kien hemm interviews li saru f'ħdan il-Kommissjoni u l-proċess ta' votazzjoni reċiproka jitqies bħala proċess utli kellna skambi mal kummissjoni illi urew illi minnajr dan il-metodu kien ikun aktar diffiċli għal kummissjoni li tifhem l-ambitu ta' xogħol li sar mill-Istati Membri għandek e xiren ta' luf ta' miżuri ta' notifikazzjoni jekk tħares lejn ir-rapport imfassa mill-Istati membri wieħed ikun jista' jparaguna trasposizzjoni li seħħet fl-Istati membri differenti u minħabba li l-Kommissjoni attendita l-laqat, il-Kommissjoni setat tifem numru kbir ta' miżuri illi tniżlu li ju importanti għalina u illi din dan il-proċess ta' protezzjoni reċiproka miex ħaġa li tħares bistejn il-passat. Il-Kommissjoni għalet li il-proċedura hija proċedura fejn huma semaw lill istati membri u bożaw ix-xogħol illi sar sabiex jitlu faktar dettal għal dak li għandu x'jaqsam it-tneħħija tal-ostakli fis-suq intern. Fuq l-esperjenzi tal-Istati membri, sar studju kien stħarriċ l opinjoni pubblika u f'termini ġenerali l-Istati membri huma sodisfatti bil-proċedura ta' valutazzjoni reċiproka. Għandek xi voċijiet li ma jaqblux, però f'termini ġenerali dawn ħassew illi l-valutazzjoni reċiproka kienet proċedura interessanti li enet illi ikun hemm viżjoni aħjar u li s-suq intern jinftiem aħjar. Meta wieħed jara x'kienu l-esperjenzi ta' stati membri differenti. Kritika kienet hemm, pereżempju l-Awstrija daħlet riservi, ma dana kollu tajjeb ninnutaw li anka l-iktar stati membri kritiċi mumiex negattivi fil-kritika tagħhom, ma jirrifjutawx li jkunu voluti fil-direttiva dwar is-servizzi u ma rridu jiltaqgħu mal-istati membri ġirien pal awstrija mal-Ġermanja u forsi jisiru diskussjonijiet bilaterali. Bażikament ma kienx każ fejn ma qablux ma' direttiva, ma dan ukoll xi pajjiżi ħassew li tajjeb niproċedu b'mod differenti sabiex jiġu evitati s-sessjoni plenarji illi provdew riżultati għan speċifiċi. Għal stant, għal darboħra, anka dawk l-istati membri illi resqu kritika, iltaqgħu flimkien sabiex jikkonsultaw l-xulxin il proċedura ta' traspożizzjoni. Din hija viżjoni tal-istati membri, però issa rridu nitkellmu dwar il-partit interessati u l-esperjenza tagħhom għal rigward tal-valutazzjoni reċiproka. il-partit interessati ma kienux involuti direttament fil-laqat illi kellna fost l-istati membri. ħafna drabi dawn ġew konsultati modi differenti qabel ma saret it trasposizjoni U dan sar fuq livell nazzjonali. Wara il-valutazzjoni reċiproka, il-Kommissjoni permezz tal-Internet ikkonsultat lil partijiet interessati l-oħra f'dawn il-laqat fi gruppi u anka fi sessjoni plenarja l-istati membri biss kienu prezenti u ma tantx ingħatat informazzjoni f'daw l-avvenimenti. Għal daqstant il-proġess ma tantx kien trasparenzi u għal daqstant kellna kritika il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u għal-unika eh, mezz kif tieħu stampa ċara ta' ġara. Però xi riżulta mix-xogħol ta' eh, valutazzjoni Ċiproka sabiex tifhem dan trid tifhem li Il-valutazzjoni saret wara trasposizjoni ta' direttiva, ġifiri kien biss wara l-iskadenza għal trasposizjoni li stati membri għaw sabiex jaraw x'ġasar mill-istati membri l-oħra. Il-mistoqsija li tqajmet sabiex naraw jekk kienx hemm impatt fuq l-għażliet fid-direttiva dwar is-servizzi. Ħafna drabi l-Istati membri ħassew illi dan fil-fatt kien il-każ. Issa. Wieħed irid jifhem illi m'hemmx każijiet speċifiċi illi tressu qudiemna dwar l-impatt dirett tal-proċess ta' valutazzjoni reċiproka u l-għażliet illi tgħidu fit-trasposizzjoni tad-direttiva dwar is-servizzi kien tard biex wieħed imur lura għat-trasposizjoni u għat-test għat-trasposizjoni li kien ġa adottat jew li kien kważi ġi adottat għal daqsan di deċizjoni li t-tihdu bazzikament kienu mezz sabiex ikun hemm trasposizzjoni aħjar tad-direttiva. Issa, il-riżultat reali tal-proċess ta' valutazzjoni reċiproka huwa l-possibilità li wieħed jifhem aħjar ix-xogħol illi sar f'kull stat membru. Il-Kommissjoni poġġi dan fuq dimnet fil-komunikazzjoni imma l-istħarriġ jindika b'mod aktar ċar mingħajr ebda dubju illi hemm spiritu Ewropew illi jila parti importanti f'dan il-proċess l-istati membri huma integrati aħjar u l-aspett Ewropew jieħu importanza meta jkun hemm skambju ta' esperjenzi bejn l-Istati membri. Dan wassal għall integrazzjoni aħjar u iktar interess Ewropew fl-amministrazzjonijiet nazzjonali. Imbagħad ovvjament kien hemm kontatti diretti li saru bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali f'din il-dan l-eżerċizzju tal rotazzjoni reċiproka. Kien hemm kritika oħra, imma kien hemm ukoll il-kwistjoni tar-ratio bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji. Fil-maġġoranza tal-każijiet l-istati membri ħassew illi il-benefiċċji kienu ħafna aktar b'saħħithom mill-ispejjeż, ma dan kollu ir-risposti tal-amministrazzjoni nazzjonali jista' jkun eh, ma tantx wet jista' jgħod fuqhom għal riżultat ta' din ix-xorta. Hemm riżultati li huma assustantivi fin-natura tagħhom u naħseb din it-tip ta' valutazzjoni hija kemm xejn prematura. Kollox jiddependi fuq x'tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex xogħol li sar fil-proċess tal-valutazzjoni reċiproka. Jekk fil-ġejjieni il-Kommissjoni turi li proċess ta' valutazzjoni reċiproka għandu impatt tangibli fuq xogħol li għandu jsir minn mela allura l-valutazzjoni reċiproka tkun uriet li hija eżerċizzju utli sabiex jitkompla x-xogħol u nneħħu l-ostakli. Jekk m'hemmx però konsegwenzi ulterjuri jekk ma jittieħdux inizjattivi mill-Kommissjoni, mela allura U wieħed irid attent meta jiġi l-eżerċizzju ta' spesu benefiċi. benefiċċji. Dawn huma żminijiet diffiċli ma jistax ikollok opinjoni eh, ċara fuq il-proċess palissa eh, il-balun jgħat saqa' il-Kummissjoni. Għandna żewġ approċċi għal proċess ta' valutazzjoni reċiproka. Fl-ewwel parti, il-valutazzjoni reċiproka tirrappreżenta skambju li bażikament permetti ftej maħjar madonna kollu l-impatt jista' eh, jiġi traskurat fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad għandek in-naħta l-Kommissjoni fejn il-valutazzjoni reċiproka m'għandix taqsam mal-passat imma mal-ġejjieni fejn qed inħarsu lejn il-ġejjieni tas-suq intern il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka għal tluq sabiex jisir xogħol ġdijt mill komissjoni, xogħol li sar possibbli mill-iskambju li sar bejn l-Istati membri. Nistaqsi lill kollega Berge sabiex jitkellem dwar il-konklużjonijiet tax-xogħol fuq il-valutazzjoni reċiproka. Il-processus, euh, on peut retenir deux choses euh, dans cet exposé oral. Mela, l din il-prezentazzjoni hija doppja. Nawennet id nħarsu lejn ix-xogħol li sar fil-passat. Li kiku kiku kienu trasferixxew implementew id-direttivi sew. Jew eżerċizzju biex nippruvaw ukoll naraw xejr fix xejr sarra fil ġejjini Ovvjament, il-passatu importanti manki il u għafni ktar importanti. Biex il-sujġetti li nkop huma koperti mhumiex kollha jaqgħu taħt direttiva pereżempju xi wħud xi bdaqiet għandek far diffiċli bħal multidixxiplinarjetà, ġifieri di għandha diffikultajiet tagħha wkoll. U dan huwa xogħol li huwa dej. Termini ta' valwazzjoni reċiproka l-importanti huwa li jkun hemm kaxxa tal-odda li wieħed ikun jista' juża. Issa, it-tieni ħaġa, l-proċess ta' valvazzjoni reċiproku. Di fejn fejn fejn fejn ma swihomx tajjeb istati membri u jekk u fejn swihom tajjeb. Naseb jiena personalment jekk inti fil-leġiżlazzjoni Ewropea eh, jekk inti għandek xi ħaġa li xaqsam kooperazzjoni bil istati membri, u ta' twettiq ta strumenti Ewropej, Dan huma importanti. Speċjalment jekk sta membri jiltaqgħu biex jkun hemm skambju għalli eh, ukun hemm xogħol li jsir mod konġunt u kooperazzjoni għaliex dan importanti fil-prattika. Eh, dan mhux se jkun ikkażament fil-qosma kollha, ħin kollu, iżda importanti insomma mandajna illi tkompleta xogħol li sar dan il-mod ħafna drabi rekedi Spazi fejn l-operaturi, komunikaturi kun jistaw fil-fat jiltaqaw. U which in which, u naħseb illi tajjeb illi eh, dan inżommuh u nizlu pala vantaġġi taħt il-proċess evalwazzjoni reċiproka. Skużani jgħid is-Sur Harber jien għax jisni introduċejtek sew fil-bidu, men fil-fatt li di rigward il-kwalifiki tal-esperti tagħna ma tiftaraw dum esperti legali distinti ħafna mill-Belġu u Franza u s-sur Beġer, sur Depla għandhom esperjenza twila f'applikazzjonijiet u aspetti tal-liġi Ewropea u jina ħana kontenti li jissa għedin naraw xandhom xie jgħidu fuq dan iżvilupp l-ġdid. Jina xtaqtu kol nilqa xiezi xie nis ġew iżuruna unnek minn Konsil Ewropew dan speċjali ħafna dan dawn huwa l accenture li huwa wieħed mill-fornituri u l-għanin tal-konsultazzjonijiet ta' ġestjoni u esperjenza tal-IT, speċjalment ukoll fil-settur pubbliku u privat u nittama li jkunu kol jistgħu jituna parir. Imma jiddispeċini illi inti qed tisma' biss il-preżentazzjonijiet kol ma tisma' klijenti tiegħu tagħkom tagħmlu tista' tibqgħu tisimgħu wkoll id-dibattiti politiċi li ħajkon aktar qudiem kif tridu. Eh, Sira Gepard ukoll rapporter għal dan il- għal dan il-punt speċjalment hija ffokat fuq il- il-proposta leġislattiva ħarrija l-evalwazzjoni reċiproka li għam sejsa fuq din il-kwistjoni kollha aħna daqta nisimgħu ismiħ, u ftul ismiħ ħajkon l-opportunità biex tespenti l-oħra jikkommentaw fuq dak li semgħu tul il-preżentazzjoni. U l-kollegi tagħna jkun jistgħu jikkommentaw ukoll ma nafx jekk hemm xi mistoqsijiet immedjati. Għax jekk dan huwa l-każ mela le naqbdu nagħmlu smih naħseb illi intom ħadd tibqgħu magħna hawnhekk. Sewwa, U uh, forsi jkollhom kol xi kommenti jkun se jkontribwixxu għas-sejbiet li għamiltu bħala esperti. Għalhekk kien xtaqt ukoll nilqa' Sinjora Brompte waslet illum. Insa titkellem minn hemm fuq, xiek trid tista' tiġi hawnhekk. Sewwa tista' titkellem minn hemm mela ħansejħek ħansejjaħlek minn hawn minut oħra imma eh, sinjura hija responsabbli għal proċess ta' evalvazzjoni reċiproku għas servizzi direttivi tas servizzi u nilqaħħa hawnhekk għaw membri tat-tim tagħha li huma ma mistidna regolari għal-komitat u aħna kontenti ħafna li inti qiegħda hawnhekk u ħakkontribwixxi minn hawn ftit ieħor. L-ewwel xtaqt però nagħmel xi kummenti introduttorji nixtieq nistieden ir-rapporter tagħna eh, l-Honorary Handlik biex eh, eh, il tista' tgħidilna xi kemm qabel ma nibdew is-seminar. Wara nafsi tajb, wara nafsi li tajb, sinjuri, jina nil akom minn qalbi u jina kontenta ħafna li għedin kan kunu għedin niddiskutu l-analizi reċiproko dan il-metodu illi rajni l-ewwel darba fis-servizzi ta' servizzi dan huwa metodu ġdid ta' xogħol għall-istati membri. U jiena kuntenta ħafna biha għaliex is-direttiva ta' servizzi hija tarbija pal komitat imkom. U għedha għalba qalba ħafna. U eh, smajtu kol l-ismaw Mr. Gerbhardt u l-Komissjoni jina ċerta li aħna ħankomplu naħmu fuq din id-direttiva ta' servizzi sinjuri lan tal-valvazzjoni reċiproku intnizzel fid-direttiva u tajb li kunu nafu li din l-evalwazzjoni reċiproka ma tħaddanx dispożizzjoni tkolla tad-direttiva ma biss xiftit il-nom li jirriferu l-ewwel qabel kollox għal operazzjonijiet kummerċjali speċjalment qed nitkellmu dwar artiklu 9 tiġijiet li huma f'artiklu 15 u attivitajiet multidisciplinatorji kif ukoll il-servizzi ta' trasport illi joħorġu minn artiklu 16. Anzi, servizzi, skużawni, transkonfinali. Hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar artiklu 31. Il-proċess ta' valvazzjoni reċiproka bdiet wara il-twettiq ta' direttiva u għaddit e, mis-sena kollha 2012 u l-Kummissjoni publikat f'Jannar 2010 rapport l-evalwazzjoni u d-dokument akkompanjanti dwar l-użu tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproku u kif ukoll semma il-azzjonijiet illi xtaq jieħu minna minn min issa l-qoddim. Għanittama li Komissjoni Ewropea jipprovduna dettalji dwar dan. Id-dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea u materjali fuq id-diskussjoni tal-Istati Membri. U dawn ituna opportunità li nħarsu ftit lejn l-aspetti varji tul il-proċess ta' implementazzjoni ta' direttiva. L-eżerċizzju tagħna tal-lum jatem biex diskutu din l-evalwazzjoni reċiproka u minna l-oħra edha biex ikkonna ċertu riflessjonijiet u nħedġiġna illi nirriflettu ftit fuq l-evalwazzjoni reċiproka biex intejbu il-mod kif jaħdem issu wieħed. U għalhekk għandna din dan it-qassim tal-workshop tagħna tal-lum żewġ partijiet. Fl-okkażjoni tal-att wieħed tas wieħed għas-suq wieħed aħna nisħu fuq l-importanzi li l fil-font fissu wieħed u jekk nittilu fir-wol tal-evalwazzjoni reċiproka għad ħattim tal-suq wieħed. Jiena nemmen li illum aħna ser nisimaw l-ilħna ta' rappresentanti tal-gvernijiet lokali kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea Sur Harber semma ġentilment illi għad kbir mhux ħażin ta' rappresentanti il-fornituri ta' servizzi sfortunatament ikkanċellaw ir rappresentanza tagħhom, ir rappresentanza tal-amministrazzjoni responsabbli għal evalwazzjoni reċiproka wkoll kienu assenti. Meta konna qegħdin intemmu l-lista tal-parċeċipanti, aħna ridna nkunu ċerti illi pajjiżi eh, varji li qed jaħdmu flimkien fi gruppi kienu ħajjiġu ppreżentati, kif ukoll dawk li wrew attitudni differenti għat-twettiq ta' direttiva. Imma jiena nittama il-rappreżentanti tal-Polonja kif ukoll Franza ser jippreżentaw firxa wisa ta' xolom u involvazzjoni reċiproka. Aħna dna kif smajna? Dokumenti minn żewġ kollegi minn Franza u l-Belġu nittamma li kolla jihdu sem fil-diskussjoni u koll se jistjamlu b-soqsijiet u se jisiru l-om b-soqsijiet u koll għalli grazzakom tan id-dibattitu kostruttiv u nittama li dan id-dibattitu ser jifnat l-arfin tagħna fuq dan is-suġġett. Grazzi ta' din l-evalwazzjoni tiegħek, ovvjament dak li aħna diskutu llum kunu nistgħu nirriflettu fir-rapport aħħari tiegħek li ser niddiskutu mal-kumitat kollu kemm Mela dwar proċedura. Għanna żewġ elementi issa fis-smih. Dawenek għassjali l-ewwel sija li tkellmu dwar il-proċess tal-arfin reċiproku u l-passi li jmiss. Mbagħad nitkellmu dwar il-kwestjoni illi wkoll issemmat mill-evalwazzjoni tagħna, ġifieri kemm effettiva din effettiva din il-għodda biex intejbu suq wieħed aħna kellna xi riżultati mis studji tal-esperti imma smajna minn min kien eh, involut fil-proċess kollu u nistriġ nisimaw bis-senċerta kollha ta' x'jaħsbu n-nies fil-verità dwar il-tifijiet u il-punti il-punti tajbin ta' dana kollu. Aħna l-punt ta' dan l-evalwazzjoni reċiproka hija waħda l-idea li ta' applika f'aspetti oħrajn biex intejbu s-suq wieħed u l-effettività tas-suq wieħed u naħseb illi għet minn mistoqsijiet illi għajmu għajmet l-istudju għajjem l-istudju kien jekk din kienet għal kustjoni li ser għala fi stadju ta' implementazzjoni jew stadju ta' qabel. Għanna kopji ta' dokumenti kif ukoll biografiji tal-esperti wkoll e, intom kelkom ċertu karti u fej kelkom u studju li jintom rajtu qed ngħiduha dan mod partikolari għal dawk li kienu qed jaraw il-web stream dan ħajkun fuq il-sit tal-internet tagħna probabbli qed diġà hemmhekk. Nkunu tistgħu tniżluhom iktar qudiem. Ġifieri bini se tisimgħu. Se tisimgħu is-Sinjura Pamela Bamter biex diħa tiftaħ diskussjoni. Bat tisselna Helena Maxar mill indistra Franċiża li kienet membru mill-tim tad direttiva tas servizzi Umbat għanna senjura Anna Vil Shapankowska, aħjarek li biex t-pronunċija jgħid iċċer, eh, imma l-tama li ma kessirċ eh, nismek wis bi pronunċa u u jina kontent ħafna li senjura Asam braċek daħlet fil-fat sħabba tal-mirmit tal-vulkan taffa fil-ħin bizzejed biex se tkun hawnhekk fostna. U waslet fil-ħin. U għanna sinjona tal Ġuwa li wkoll ġejja mill-reġun tal-kapital ta' Brussell, Sinjor Kapp mm, ma setax tiġi u Sinjor Obendo mill austria u kol ma jifraħx ma nasatu missjoni minna ħatija u sen daħlu u koll esperti tagħna fil-istoqsijiet li ser jisiru. Mela, sinjora Brumpte, għandkom ħames minuti r-ras. Għanna l-loċ biex tenkom. Għallek nisidinkom biex tifsu diskussjoni, sinjora Brumpte. Grazie sew, sinjora ċer wara f'san sajb il-kuħatina ħan rapporti minn l kommissjoni dwar l-esperjenza tagħna Dan il-proċess ġdijt u innovattiv u mhux tas-soltu nejt ngħid xi tej rikwart il-kontest li nsabu fih ġimma sibna roħna fih s sena li Tibqa' l-esperti tagħna dan hija l-obbligu legali tal-evalvazzjoni reċiproka li ġdani jiddetermina l-ambitu tal-eżerċizzju dan ma jkoprix id-direttiva kollha kemmi, imma tkopri dispożizzjoni speċifiċi ferm fid-direttiva fejn id-direttiva tippermetti li jkun hemm apprezzazzjoni eh, ċara u wiesa minn tal-istati membri li kien żommu jneħħu ċertu xkil. U ila li se nagħmlu dan. Mandu xiex aqsa ma xogħol ta' trasposizzjoni. Għamilna xogħolna dak rigat ma da sar qabel iskadenza ta' trasposizzjoni ġifieri l-valwazzjoni reċiproka hija ħaġa oħra. Għalina kien li kien importanti nevalwar kienet kif istat membru ħadem f'dan il-każ fil-marġin ta' dan l-att, x'kienu l-problemi, U x'konklużjoni nistgħu niġmu l-evalwazzjoni? L-evalwazzjoni kif edna kellha seħ kif edna ma' membri li jeħtieġu ċertu kriterji ġu evalwati pal il-lat mandatorju, per eżempju, kif ukoll ta' restrizzjonijiet li għandu xaqsam ma' forniment ta' servizzi transkonfinali dawn huma kollha importanti. Termini tal-ħolqien ta' suq wieħed ta' suq wieħed għas-servizzi. Kellna skadenza ċara u riġida ta' dik kellha tiġi mħarsa. U dawk kellhom joħorġu b'riżultati sal-2010. L-isfida kienet illi nittrataw dan il-proġett f'skadenza qasira u li nitkellmu dwar għad taħt iġitu li kena nagħmlu mal istati membri kena 35,000 ħtid rekwiżit li kellhom jitwet u bejn jannar u Ottubru 2010. Ftit xhur ġifieri. Ovvjament nżidet ma' kumplessità tal-eżerċizzju wkoll li fatt li kellna ndaħlu l-partit interessati din hi ħaġa li semmejna. Din hija dan huwa rekwiżita ta' direttiva. Għamilna dak li nsajna taħt din l-iskadenza l settimenti ħadmu f'gruppi li aħna organizzajna. Divri, il-komissjoni kienet hemm kienet organizzom. Imma rridu li kien dakol kien fidejn l-istati membri biex imbagħad jmexxu l-proċess fil-gruppi stess. Tbiżan huwa proċess ġit ħafna, ta' ma kienx qiegħed hemmhekk biex nimponu minn fuq s'isfel fuq xi suppost ikun devalwazzjoni kien fidejn jista' istati membri. Kien fidejhom biex jimexxu l-proċess. Li jqablu sistemi ta' xulxin u jqablu il għaliex ikun hemm ċertu restrizzjonijiet li jinżammu. U jekk biex jaraw jekk per jistgħu ċertu affarijiet jew jisibu mezzi alternattivi. Dijajn, kun ta' sors inspirazzjoni għal ħaddieħor. Esperti kienu qalu li ma kien hemmx konsegwenzi konkreti mill-istati biex isħatt ieħor ibiddu l-sistemi legali. Issa ver diffiċli nevalwawlu, ma marrina xie eżempji, per stati membri sabidlu bidlu femizza fuq għadi u bidlu ċertu affarijiet fis-sistemi tagħhom. Dan ma sarx fuq livell wiesa ma. Importanti meta nqisu dak isma' mill tal-esperti. Għal dik li hija stakeholders huwa diffiċli ħafna li dawn jeżaminaw il-35,000 rekwizit li kien ħajkun kompletament impossibbli minna ħadd tagħhom. U diffiċli ninvolvu għom fil-diskussjoni fil-gruppi. Għalhekk aħna ħriġna dokument dwar is-sitwazzjoni. Fej kien hemm ta' x'ġara ma ġarax tul dawn is-sessjonijiet plenarju aħna dawn sotometajnijom il-konsultazzjoni pubblika ta' ġinju tas sena li għaddit eh, tajna ċazza tlet xhur li huwa pjuttost raġinat biex wieħed jikkonsultaw mal-partit interessati. U fl-opinjoni tagħna dan kien mod kif nikkonsultaw fuq xi ħaġa li kienet se tkun fattibbli. Mifrok, għodun taħluħan fil-proċess kollu, għaxin kħedin kienet kħedin kħedin zawis. Kifet, il-skadenzi kienu stretti ħafna, li kik inħarsu l-implikazzjoni sa' dawn stakeholders kustjoni tal-ħin, vera kienet ħaġa limitattiva li kienet diffiċli ħafna li nittrattaw. U għalek għazina dan it-tip ta' konsulta. Gwart il-rizultati, nasib dak li għallu l-esperti, meta kienu għedin ħarsu lejn il-ġejjini din hija ħaġa korretta ħafna mill lab tagħna. Dan kien lan tal-eżerċizzju. U għalhekk fil-komunikat tagħna il-konklużjoni li aħna ġbidna mill-eżerċizzju huwa l-istruzzjonijiet illi għandi illi għandhom għaliex istati membri għadhom ma neħewx għatta l-istruzzjonijiet u għet joħorġu b'raġunijiet tajbin li għom, ovvjament, u aħna għalek b'xi maħsir rridu. Nifuka fuq din il-kwistjoni partikolari. Aħna semmejna per esempio forum legali, importanza daw kunu stabiliti. Daw dawn il-kwistjonijiet aħna irridu irridu naħdmu ħafna iktar fil-font u noħarġu proposti konkreti wara li kellna ċansi li nitlu iktar fid-dettal hawnhekk. Kienna semmu wkoll il-performance checks illi se permettuna li niverifikaw fuq l-art fuq il-post il-parti differenti tal-leġizlazzjoni kif qed jingħaqdu wieħed mal-ieħor li kienet ukoll kwistjoni li kienet xaġa konkreta ħafna għana naħorġu b'riżultati konkreti illi għandhom jisaħu kol ma l-istati membri għalek ser inkomplu il-relazzjoni tajba li aħna ħloqna permessa ta' il-proċess aħna ser nsoktaw nabdan. nkomplu b'dawn il-performance checks permessa ġizazzjoni differenti inkluż il- dawn id-direttivi, grazzi. Thank you very much indeed. And um, uh, you, we, you, you will get a second chance later on. Iva, se jkollkom opportunità iktar tard. U importanti li nisimaw minn għandkom, ġifiri għan nisimaw minn dawk li kellhom involviment dirett. Mbagħad se niddiskuti Sinjura Helin Mashar direttur ta' din il-politika fi Franza ħalli tatina l-impressjonijiet inizjali tagħha. Sinjura Masham. L-wara nofsinhar tajjeb. Grazzi ċer, nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kumitat Inkow għal din l-istedina li eh, biex niġi hawnhekk sabiex eh, nitkellem dwar proċess ta' evalwazzjoni reċiproka. Dan il-proċess kien wieħed importanti ħafna. Il-pożizzjoni ta' Franza aħna għanna fema pozittiva ta' dan il-rapport u il- U ta' dan il-proċess, il-rapport jirrifletti l-pozizjoni tagħna qed nitkellmu dwar qodda ġdida u qodda li tippermetti li l-Stati membri jieħdu sem fil-proċess li jevalwat wow, l-implementazzjoni ta' direttiva li interessanti ħafna minnar dawn il-gruppi ta' evalwazzjoni reċiproka minnar dawn il-gruppi konna namlu biss skambju bejn dawk il-pajizi li um, s-soltu jamlu skambju bejnietom. Issa kulħadd jista' jikkontribwixxi għalhekk permezz ta' dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka stajna aħna naqsmu l-esperjenzi tagħna ta', ta, ta trasposizzjoni tad-direttiva u kif it-transpożizzjoni organizzata fl-istati membri differenti kif l-istati membri pereżempju irnexxielhom jagħmlu trasposizzjoni fi Franza pereżempju aħna waqafna taqsima ministerjali sabiex nikkoordinaw il-ħidma fuq it trasposizjoni kellna korrespondenza ma' kull ministeru affettwat ma' hawnhekk għalhekk ħaġa tajba li nagħmlu l-iskambju ta' informazzjoni bekk kienem iktar effiċjenza għalhekk irnexxielna naqsmu l-esperjenzi tagħna kif diġà tilkom u to kif nistgħu ninterpretaw id-direttiva dwar is-servizzi jew tas-servizzi fi Franza stajna nikkonfermaw u nikkonsolidaw l-azliet stajna nemendaw leġislazzjoni li kienet tmur kontra id-direttiva għanna ħafna informazzjoni, informazzjoni utli ħafna, ma mhux faċli li nużawa. Għalek eh, imlejna ħafna formoli, ħafna data inġabret ħalli bekk naraw x'inhi s-sitwazzjoni leġislativa fi stati membri differenti dina problema. U um, dawn il-formuli jimtlow fil-lingwa tal-istati membri individwali x'ovvjament eh, problema x'ma nifmux il-lingwi kollha. Għalhekk kalna l-dialogu indirizzajna dan il-punt fil-plenarja. U importanti li nitkellmu dwar dan is-suġġett. Anka kieku kellna għajnuna bit-traduzzjoni, per eżempju traduzzjoni lejn l-Inglis iva stajna kieku nużaw l-informazzjoni aħjar imma u sajna u koll um, innaqsu l-proċess ta' formazzjoni reċiproka ma' xorta waħda ma' naħsibx li kieku kellna din it-tradizzjoni ma' sajniex aħna jkollna l-iskambju dirett ma' l-istati membri fuq it-trasposizjoni ta' din id-direttiva dwar ir-riżultati u dak li ksibna il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni għalet jew f'din il-komunikazzjoni kien hemm miktub li qatt hemm xi ostakli u dawn għandna nelbuhom il-Kummissjoni qed tipproponi xi miżuri u ħabret ukoll xi attivitajiet jew valutazzjonijiet fuq il-prattika tajba gwidi u koll. Um, Il-Komissjoni tagħmel dan uh, bħala tweġiba għal dawk li talbu l-Istati membri waqt sessjoni plenarja meta ġi diskussa dan il-proċess meta ġi diskussa dan il-proġett ta' evalwazzjoni dialogu ġifieri nistgħu aħna nżommu dan il-dialogu bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni. U dan id-dialogu se jkun importanti ħafna l-xolna. Grazie ħafna għal kummenti dettaljati tijak u interessanti li nisimaw dawn l-affarijiet brabta ma' rapport tal-esperti ninstab ċert li se nisimaw iktar tard dwar dan il-punt xaħat u koll involuta fil-dan il-proċess s sinurja xivil kozza mill-Polonia. Grazzi ħafna, President. Jiena xej sorpriza li nistannuża l-Pollak għawnek imma se nitkellem bl-Inglis għax jena preparajt il-prezentazzjoni tiegħi bl-Inglis. u uh, jekk u meta nitkellem bil-kpallak xorta nuża terminoloġija Ingliża. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li għal-Polonja id-diskussjoni dwar din id-direttiva mbagħad it-trasposizzjoni u l-evalwazzjoni reċiproka Din kienet esperjenza ta' velur, tal-limna ħafna u tal-limna u koll naraw eh, kem u ma organizzati b'mod differenti servizzi u x'jamlu l-istati membri differenti l-evalwazzjoni reċiproka switilna ħafna ħin u flus dan il-punt imsemmi fil-rapport u eh, naħseb eh, meta diskutejna l-punt bejnietna l-ammont ta' xogħol kien konsiderevoli u l-esperti kellhom ħafna xi jagħmlu, ġifi kellhom jannalizzaw ħafna data, ħafna rapporti, kellu jagħmlu skambju ta' riżultati mal-awtoritajiet lokali kif ukoll mal-ministeri li kienu involuti fil-proċess. Għalhekk Dak dik kienet l-esperjenza tagħna u aħna aħna vera napprezzaw l-għajnuna tal-Kummissjoni u eh, napprezzaw ukoll il-fatt li stajna aħna najdu da kollu li kellna f'moħna, stajna nitkellmu b'mod liberu tal-limna minn xulxin u għalina dan kien liktar valur importanti. Konna aħna fil-cluster mal-Ġermanja u mm, dan wa l-ikbar ġirien tagħna kif ukoll l-ikbar imsieħeb kummerċjali u eh, l-iktar nħiddu l-iktar servizzi minn hemmhekk, jiġifieri interessanti li naraw kif dan is-settur huwa organizzat fil-Ġermanja u rnexxilna nifmu l-problemi u issa dil-ħaġa għanitna naraw li mhux daqshekk faċli u nistgħu nifmu għal fejn u um, jiena naħseb li dan huwa l-valur ta' dan il-proċess um, u għanna naħsbu dwar dawn il-valuri dwar eh, segwitu eh, u it-tielet punt li inti semmejt. Importanti, Iva, nafu issa ħafna dwar xulxin, imma importanti u koll naraw kif il-Kummissjoni se tipproċedi. U dak li nixtieq infisser hawnhekk il-valutazzjoni ekonomika tal-implementazzjoni tad-direttiva dwar is-servizzi dak li aħna nasbu li huwa importanti u għandna eh, bżonnu dan il-punt għax biex nejdu li l-proċess huwa komplikat u hemm trasposizzjoni komplikata u l-isforz għanna aħna Naraw xinu ma l-ispejjeż u dawn inqabluhom mal-valuri li nieħdu il-forniment ta' servizzi rridu naraw li s-suq vera qed ikun suq wiesa u transkonvenali jiena minn jiena responsabbli għal strumenti fis-suq interni l-Ministru tal-Ekonomija Interna ma tantx nara ħafna każijiet ta' solvit u għalhekk irrikun naf jekk is-sitwazzjoni tanti tajba jew jen dawk li fornu servizzi ma jagħmlux xogħol transkonfenali. Għalhekk id-direttiva iva nafu li kien hemm il-vot fl-2006 kien hemm tliet snin eh, possibilità l traspożizzjoni issa għaddit sena wara it-traspożizzjoni u jkolli ngħid jew dina l-esperjenza personali tiegħi jiena ma narax il li kien hemm xi moviment fis ta' eh, tas-servizzi għalhekk nixtieq nkun naf x'inhi r-raġuni il għala s-sitwazzjoni dak li għadni kif deskrivejt. Grazzi ħafna għal dawk il-kummenti li kienu utli naħseb li se nikkummentaw fuq dawn il-punti, speċjalment l-aħħar punt iktar tard issa. Il kellima li jmiss il-Sinjura Stranbaka mill-Izvezja nixti vera nilqak għawnek eh, specialment minħabba l-fat li il-vjaċ tijak kien iktar twil minn li inti stennejt. Nixti nirringrazzja l-Komitat kif ukoll surħabe għall-istedina vera pjaċir li nkun għawnek ma'kom għawnek u li naqsam il femet tijaj Sfortunatament ma rnexxilix nattendi il-prezentazzjoni tal-bidu minħabba isħabba tal-irmit imma vera kontenta li jedawnek. Aħna nazbu li l-metodu l-ġdid ikkontribwixxa għall-implementazzjoni effiċjenti ta' direttiva ta' servizzi. Imma jkollim nammetti li mm, għadna l-lura u ma konna daqxej xettiċi fil-bidu tal-2009 ġifiri qabel ma kellna aħna metodu ġifiri konna xettiċi dwar jekk se jkun hemm riżultati meħtieġa u li aħna xtaqna wara il-ħidma tagħna l-plas, il-fatt li kellna nagħmlu l-screening ta' 27 stat membru kif ukoll dawk fl-EAA kellna nevaluaw eluf ta' rekwizit naħseb li 35,000 u fi 23 lingwa uffiċjali. Iġifiri kienem ħidma mux ħażin u naħseb il-kelma sfida laqas tkopri l-xogħol li kellna namlu imma xorta l-ħidma tat il-frott narru li rajna din l-aħħar sena li il-proċess kien effettiv u ħriġna bi riżultati li kienu tangibli. Kif għaltinna il-Kommissjoni l-evalwazzjoni reċiproka kella effett fuq is-suq uniku fl iżvezja u l-amministrazzjoni nazzjonali ġiet mitluba sabiex terġa' tevalwa r-rekwiżiti u mill-perspettiva tas-suq waħdini. U aħna naħsbu li dan il-metodu waqaf dialogu bejn l-istati membri. Il-metodu ħoloq it-trasparenza u e, u koll ġew promossi u identifikati il-prattiċi tajba. Dwar ir-riżultati, nixtiequ ngħidu li aħna nilqgħu l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni li ġiet ippubblikata din is-sena. Komunikazzjoni li tirrifletti r-riżultati l-prinċipali mid-diskussjonijiet ta' dan il-gruppu il um, komunikazzjoni titkellem dwar fatt li hemm bżonn ta' iktar xogħol. U qed nilqgħu wkoll li um, hemm enfasi fuq l-attivitajiet riservati. Jista' jkun li jrid ikun hemm xi riserva l xi operaturi ma' mingħajr l-ebda raġuni partikolari dwar ir-riżultati nixtieq nitkellem dwar l-użu ta' Economic Means Test meta jkun hemm it-twaqqif dan it-test huwa komuni fis-settur tal-bejħ bl-imnut għadu applikat f'xi stati membri minkejja l-proibizzjoni li hemm fid-direttiva tas-servizzi dwar eh, l-immazzjoni tista' tiġi użata sabiex ikun hemm segwitu tal-implementazzjoni tad-direttiva tas-servizzi riżultati tal-evalwazzjoni riċiproka u rewna li iktar inizjattivi għandhom jittieħdu u burġenza għalhekk aħna nilqaw il-konklużjonijiet reċenti li ħarġu mill-Konsill il-konklużjonijiet ta' Marzu, konklużjonijiet li talbu l-iktar attenzjoni li tingħata lil dan is-settur. U importanti wkoll li aħna nżombu l-momentu li u l-pass tajjeb li għaddej bħalissa ġifiri napprezzaw li dan il-kumitat eh, jikonsidra dawn il- mistoqsijiet. Grazzi ħafna iġifiri punti ferm interessanti. Nasseb li sen nitkellmu iva fuq il-reserved sectors u it-taqsmit iġifiri aħna għat naħdmu fuq l-evalwazzjoni reċiproka tal-kwalifiki professjonali u kollu dawn l-affarijiet kollha huma affettwati. Mela, eh, l-aħħal kell lim f'dan ir-round nilqal persuna li eh, ma kienieċ affettwata minn l-isħaba peress li ma tantx kella Eh, tivvjaġġa ħafna għax mm, mill-Belġu imma l-kelima tajt li le eh, jena il lum kelli nivvjaġġa minn Pariġi. Iva, nishtiq nirringrazzja l-komitat tajt eh, il-Sinjura Juan u nishtiq ehm, jena nirringrazzjakom għal din l-inizjattiva l-ideja li nihdu feedback. Feedback mill-organizzazzjonijiet nazzjonali u koll u palam u għal dawn l-organizzazzjonijiet nazzjonali xtieq ngħid li Brussell il-belt kapitali għada ma ħaddiċ eh, deċiżjoni aħħarija fuq dan il-proċess għalhekk jiena qed nitkellem fismi ġifieri mhux qed nuża jew nitkellem dwar xi pożizzjoni uffiċjali il-Belġu pajis federali u il-proċess ta' trasposizjoni dan il-proċess ġi mwaqqaf tal mod li dwar l-istruttura ta' ħidma it-trasposizjoni estensjoni ta' dak li għamilna qabel l-istrutturi federali kollha kienu involuti għalkemm dawn huma autonomi imma kien hemm koordinazzjoni, jiġifieri kien hemm xi tip ta' pjattaforma jew forum, ma kienx hemm xi kooperazzjoni jew ftehim ta' kooperazzjoni speċifiku bejn l-entitajiet. U dwar il-proċess innifsu, mhux kulħadd seta' jattendi għalhekk tlet reġjuni biss huma rappreżentati. U il-livell federali qed jirrappreżenta l-korpijiet tagħna Franza, l-Belġu, Liechtenstein, Lussemburgu, aħna konna l-uniku pajjiż bi ħafna rappreżentanti li kienu qed jirrappreżentaw livelli differenti ta' gvern dwar it-trasposizzjoni u l-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka aħna ħassejna li kienem bżon li imwaqfu grupp speċjali eh, bi avukat u żewġ kollegi oħra tnejn minna meċċejna l-proċess ta' valwazzjoni reċuproko żewġ persuni ġodda ġifiri li kienu għadhom kif daħlu fl-istituzzjoni għalhekk kellna nwaqfu xi networks u ħadna ħafna żmien. U aħna konna naħdmu fuq il-traspożizzjoni u l-evalwazzjoni reċiproka flimkien Jena naħseb li dan jista' jkollu impatt ovvjament fuq il-ħidma li konna qed namlu dwar il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka li nixtieq ngħid hawnhekk l-esperjenza tagħna fir-reġun tagħna kienet waħda pożittiva. Aħna ovvjament konna qed nagħmlu l-monitoraġġ għall-politika Ewropea imma ma kannix xi għarfin espert partikolari fuq dak il-level jiena ma nafx eh, x'kienet eh, x'jamlu l-istrutturi federali fil-pajizi differenti, imma aħna ma kellniex xi għarfien espert partikolari, imma it-traspożizzjoni u l-evalwazzjoni reċuprika dawn tawna opportunità tajba sabiex inwaqfu network eh, fl-amministrazzjoni tagħna nixtieq jiena nerġa' nitkellem fuq eh, il-ħidma li kienet involuta Hemm ħafna affarijiet li kellna namlu eh, tqajjim tal-koxjenza, taħriġ ehm, taħriġ huwa utli għax bekk aħna qed nitalmu l-ħin kollu qed naħdmu flimkien imkien mal kollegi simili f'pajjiżi differenti dwar il-lingwi fl-istruttura tagħna mhux kulħadd jista' jaħdem bl-Ingliż, ma nistgħux mhux kulħadd jista' jikteb id-dokumenti bl-Ingliż kien hemm ħafna xogħol xin nagħmlu imma rnexxiet il-ħaġa dwar ir-riżultati. Rridu aħna naħsbu dwar is setat reġjonali, il-politika ambjentali, it-turiżmu, dawn huma eżempji tajmin, jiġifieri saffert li studjajna l-aġenziji tal ivvjaġġar ukoll u ħarisna lejn is-settur privat ukoll dawn huma setturi prinċipali ħafna U dan ħarreġ mid-dibattitu li kellna mal-kollegi mill-pajizi l-oħra. Mux kien faċli għalina li nikkomunikaw, specialment għal dawk il-liġijiet li għat eh, kienet isir id-dibattitu fuqom fil- parlamenti reġjonali, ovvjament eh, kiku konna studenti perfetti, eh, konna nkunu lesti aħna għal dan il-proċess eh, imma l-ħagġa ma kienieċ faċli u l-ħagġa ma kienieċ faċli għall-oħrajn u kol jina naf minħasem fil-proċess iva, il-proċess kien interessanti u kol u jina naħseb li persuna oħra semmet il-fat li l-esperti li jamlu l-monitoraċ tal-proċess IVA huwa minnu li ġala darba dan il-proċess jintem huwa possibli li tamel xi emendi ma xi kultant ikun tard wis għax id-deċiżjonijiet diġà ikunu ttieħdu Iva, forsi erba snin oħra, ħames snin oħra, se niftakru din l-ideja tajba li aħna kellna erba snin qabel u nkun nistgħu nagħmlu din l-emenda imma ma nafx jiena jekk dawn l-affarijiet jistgħu jisakku fil-ministri ministeri u ovvjament dan se jfisser li se jkollok inti bżonn tiftakar din l-informazzjoni wara erba snin l-evalwazzjoni reċiproka mhux faċli waqt il-fażi ta' trasposizjoni sakka minti ma tibdix minn kmini ħafna. Ħaġa oħra li nista' ngħid hawnhekk li permezz tal-trasposizzjoni ta' direttiva u l-proċess ta' evalwazzjoni aħna benefikajna fi Brussell waqqafna aħna politika aħjar, għanna ambjent iktar stabli u għanna u koll ideja aħjar tal-politiki differenti. Grazzi ħafna tal-iqsim samt l-opinjoni li tmana, numru ta' punti li nistaw eh, niftħu fuqom u koll, għanna ħina l-xi mistaqsijiet mill-membri, u forsi anka jekk irdu jles u mistaqsijiet sur l-professur jistaw jagħmlu dan. is Snira Gebhard l-ewwel pala rapporter għal eh, direttiva dwar is-servizzi. Jiena smajt b'attenzjoni kbira dak li ntqal għaliex xtaqt infakkar li l-Parlament Ewropew kien xett kritiku ħafna fuq din valutazzjoni reċeprika u din is-sistema li ġiet proposta fil-bidu mill-Kummissjoni il-Parlament ma ridiex din kienu l-istati membri introduċew il-sistema nippreċiża l-affarijiet biex nifmu kif kienet l-istorja ta' dan kollu. Konna kemm xejn xettiċi u xinu ma l-ispejjes marbuta ma din is-sistema? xini l-burokrazija u xini xinu xol marbut ma din is-sistema u utli li namlu din it-tip ta' analizi naraw strumenti li ma aktar adekwati smajt b'attenzjoni numru ta' elementi pożittivi fuq eh, L-esperjenza kullum akkumulata tal-imna ħafna minn xulxin u nemmen illi dan huwa element pozittiv għall-aħħar. Illi eh, reġistrajna u xtaqt immur lura għal dak illi semmit is-sinjura Ġuan ftit momenti ilu. Kif qed tara l-affarijiet fil ħames snin li ġejjin inti għattinna illi hemm persuni b'esperjenza twila, barfin tal-affarijiet kif jimxu, imma ħames snin oħra minn dal-persuni ma jkunux hemmhekk. Min se jiftakar dak li seħ illum jiena nemmen illi ħansibu persuni kompetenti, 50 snin, u jekk fimt tajjeb id-dokument illi provdejtuli, jider li hemm stat membri fejn il-ministeri jagħmlu ix-xogħol u għal daqstant se jkollok stati membri illi se jkollhom jirrikollu għal servizzi esterni sabiex jagħmlu dan ix-xogħol fl-opinjoni tiegħi li se jkun partikolarment interessanti u li nkunu nafu kif intom tħarsu lejn l-affarijiet se tkun is-soluzzjoni eh, l-aktar eh, ideali, l-aktar utli. It-tieni mistoqsija. Jien eżaminajt malajr malajr eh, l-informazzjoni li provdejtuli U b'xorti tajba il verżjoni mill-Ġermani, saġa pratika ħafna lija, u rajt il-maqlub ta' dak li smajt hawnhekk issa. Ija sfortuna li sur eh, ġeva brand eh, mux ija unnek, fl paragrafu u għajajt li fil-qafas ta' trasposizjoni ta' direttiva dwar is-servizzi, il-sistema ta' valutazzjoni reċiproka u deret kemm xejn ineffettiva u burokratika żejjed. Jiġifieri bil-kontra ta' dak li smajt illum wara nofsinhar. Jiena għal daqstant xtaqt inkun naf kif f'dan il-proċess ta' valutazzjoni wasalna għal esperjenzi daqshekk diverġenti. Mistoqsija oħra lill-esperti li għandna hawnhekk Fil-passat kif għadna pala Parlament Ewropew dwar il-proċess ta' valutazzjoni u ta' screening edna illi mandux ikunem valutazzjoni fuq livell politiku biss, mandu ikunem ukoll kooperazzjoni bej dawk li jiprofdu s servizzi u ħatman konsiderazzjoni din u l-ħajja tal-konsumaturi. E, Kif inhi anka viżavi l-ħaddiema l-esperti fil-qasam daw il-punti għom minn konsiderazzjoni għaliex Hawnhekk għandna ċirkolazzjoni ħilsa ta' servizzi imma wkoll ir-regolamentazzjoni leġislattiva hemm bżonn li tkun rispettata għaliex hija meħtieġa wkoll Ija, l-interazzjoni bejn dawn l-aspetti differenti li tinteressani u ftit smajt fuq dan tajjeb li konna xi informazzjoni ulterjuri wkoll għal dal-punt li semmejt. Mistaqsijiet ktar mbagħad morru lura forsi għall-esperti. Signora Hanslik. Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzja l-kellima kollha qed nesperjenzaw eżerċizzju interessanti ħafna. Din tal-valutazzjoni reċiproka u proċess il jista' jiġi valutat b'mod pożittiv għand l-impressjoni illi ikkontribwixxiet għal prassi pozittiva u kien eżerċizzju illi fuq nistgħu nikkonkludu li qegħdin f'pożizzjoni li nintroduċu liġi aktar aqlija tip ta' liġi illi b'mod pożittiv taħdem għall-operaturi. Jider illi l-Istati membri għandhom valutazzjoni pozittiva ta' din id-direttiva. Għat għandi xif mistoqsit pero xin ressaq il dawk li għamlu prezentazzjoni tal-lum, inkluza Komissjoni Ewropea. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija din. Il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka seħħ wara l-implementazzjoni tad-direttiva. Huwa veru fl-opinjoni tagħkom illi dan il-mudell ikkontribwixxa għall-limitazzjoni tal-ħidma tad-direttiva u ma kienx ikun aħjar forsi illi kieku bdejna l-proċess aktar kmini sabiex ir-riżultati kellhom kienu jħallu impatt aħjar fuq l-istati membri hemm rabta bejn iż-żewġ elementi u koll xtaqt nistaqsi l-istati membri rappresentati hawnhekk x'inhi l-opinjoni tagħkom dwar l-istruttura tal-gruppi il-xol tal-gruppi dawn il-clusters kien ikun differenti kieku l-istruttura nifisa kienet ġiet mibnija b'mod differenti, l-istati membri kellhom xi tip ta' għażla dwar l-għażla tal-gruppi, dwar tal-clusters finalment, mistoqsir il-Kommissjoni Ewropea. Il-Kommissjoni Ewropea tixtieq tuża il riżultati tal-valutazzjoni reċiproka mill nista' nifhem il-proċess en il kommissjoni Ewropea sabiex tifhem aħjar is-sitwazzjoni fl-Stati membri differenti, madana kollu. Enet il-Kommissjoni Ewropea sabiex tasal għal konklużjoni li d-direttiva kienet implementata kif suppost? Il-Kommissjoni Ewropea tixtieq tibda proċeduri ma' stati membri illi ma' implementawx din id-direttiva? Xtaqt inkun naf jekk inti intop għal Kummissjoni Ewropea tixtiqux tibdew din it-tip ta' inizjattiva. Grazzi għal darba oħra, grazzi lill esperti għal prezentazzjoni akutli. Um, well, perhaps if kemtejn pala rapporter ta' Sinjura Gebhardt fuq il-direttiva dwar is-servizzi u anka pala ċerment tal-grupp. Sfortunatament, iż-żewġ partit interessati, dawk non governativi mhumiex hawnhekk aħna wkoll kemm l proposti tagħhom. Waħda wieħed mill-punti li tresqu il rapport ta' valutazzjoni li tajjeb illi il-partiċipanti jitkellmu dwaru u għal-punt ta' trasparenza tal-proċess. Dan kien proċess intergovernattiv, u kellu l-impressjoni illi wieħed jibni networks pozittivi peer-to-peer u fċertu każijiet parti interessanti wkoll kellhom l-impressjoni il-proċess huwa kemm xejn aktar diffiċli minn dak li ħsibna, però f'kontrast ma dak għal is-sinja forsi kien xem sensazzjoni li l-proċess wasal kmini wisq fejn partit interessati ma kienux jesperienzaw problemi sa ma meta id-direttiva ġiet implementata. Jider illi kienem take-up kem xejn dizappuntanti għadak l-għandu xaqsam l-opportunitajiet prezentati mid-direttiva dwar is-servizzi forsi dan ukoll minħabba li negozja ħseb li kien wisq ostakli, forsi ħaġa aktar psikoloġika mill prattika. Pero naħseb fuq l-involviment tal-parti interessati hija kwestjoni li għandha xaqsam mal-fatt li dawn xaktar xumma konċentrati dak xaqsam professjonijiet, jirrappreżentaw professjonijiet li sew ikunu ostakolati f'pajjiż ma mhux ieħor u dan huwa relevanti fil-proċess dwar dan kollu jaħdim xewle. Bekk dan huwa marbut mal proċess ta' implementazzjoni interessanti nkunu nafu l-idea tagħkom dwar dan ukoll. Għandna mistoqsijiet oħrajn, sur xfab oħrajn, le? Sur xfab. L-aħħar mistoqsija ma timmorru lura għall-esperti tagħna. Zunächst mal entschuldige ich natürlich Herr Vorsitzender, dass ich soeben gerade noch am Telefon. Niskużaru, hej, Sur President, kont jgħat fuq il-telefon, xtaqt nesprimi ruħi għal punti li jissemmew Missur Oberndorfer u l-punti li semmew u kol Missur Agebhardt, Sur Oberndorfer patinna kommenti bil-miktub. Din il-proċedura tista' tintuża fuq skala kbira. Ir-risposta e x'aktar xija le għaliex bekk nkunu qed nipplikaw ħafna rizorsi, din ifisser ħafna rizorsi. Tieni punt u mur lura għal kommenti tal-rappreżentanta tal-Polonja. Id-direttiva tas-servizzi għanqlet diskussjoni eh, taħraq ħafna. Inti tkellim fuq l-implementazzjoni tad-direttiva fuq naħlor tal-frontiera wkoll. koll u iż-żewġ naħat it-tajt iftem aktar minħabba l-iskambju ta' l-esperjenzi tagħhom. Ħaġa li rridu nżommu bla dubju. Inti temmen illi dan il-proċess hawnhekk qed nirreferi għal rappreżentanza tal-Polonja kienet pożittiva anka mill-dimensjoni esterna. Għaliex minnu fl-amministrazzjoni fem x'inhuma diffikoltajiet fl-implementazzjoni, imma persuni oħrajn eh, li mumiex esperti u koll għandhom l-istess esperienza pozittiva f'dana kollu. Forsi issa nimxu kemm xejn bil-kontlarju. Nistiden li tiftaħ is-sessjoni sa Sinjura Bramter. Tajjeb il-anzi tala Sinjura Bramter nibdew bis-sur Laplan u professor Berger, ħalli naraw kif dana kollu jorbot ma' xogħol tagħhom anke jirrispondu il mistoqsit li saru. Mbagħad ngħaddu s-sinjura Mexxan u oħrajn. Il-professor Berger ewwel. Grazzi, Sur President. Għanna separazzjoni ta' xogħlijiet hawnhekk l-ewwel mistoqsija ta' Sinura Gebhard dwar dak li issemma minn rappreżentanta tal-kapitali, reġun kapitali ta' Brussell. Kif se narmaw ruħna għal dak nxasam dal-proċess ta' skambju fil-valutazzjonijiet, qed nitkellma hawnhekk dwar proċess kontrollat mill-istituzzjonijiet id-dispożizzjonijiet bazikament jirrepetu dak li għaljajt it-trattat u dak li ġi żviluppat fil-kazistika marbuta ma' miżuri u ostakli għas servizzi Dan għandu jiġi eżaminat minn l aspett legali u ġudizzjarju mbagħad għandek dawk l-attivitajiet il-ħut iħossu illi għandhom ikun hemm aktar konvinġenza dwarhom, waqt li oħrajn ħossu li hemm aktar kategorizzazzjoni. Dan jaqa' fil-kompetenza tal-Kummissjoni għaliex huwa qasam ta' inizjattiva u huma jridu jispeċifikaw se jkun hemm għandek sam skambju bej awtoritajiet nazzjonali sabiex ikun hemm proposti ġodda, jtejbu direttiva jew jisibu sma ġodda fejn hemm bżonn kopertura. Għal daqstant hija inizjattiva tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant kompetenza tal komissjoni. Ħaġa pjuttost ovvja din. Tieni punt, tini mistoqsija li xtaqt inqajjem punt ta' Sinjura Hanslik dwar u wix u tli illi wieħed isaħħaħ il-proċess, iħaffef il-proċess, mux pala proċess post factum ma eh, tajb najdu li għanna taħlita bejn it-nejn ċi stati membri għagġiċċew b'mod aktar eh, maġġel minn oħrajn u li ksibna permezz ta' feedback u li ksibna pala feedback kien hemm stati membri li qatgħu lura dana kollu dawn ħadu vantaġġ ta' l-esperjenza miksuba minn dawk l-istati membri li ħadżmu mod aktar maġġel. Mux l-istati membri kollha rispettaw l-iskeda u dan il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka u nissuspettaw nek illi nistaw nikkommentaw dwar dan jortu tlet livelli. Seta kienem xi duplikar, seta kienem skambi fuq smaħrajn, imma din ma kienieċ l-idea bażika. L-idea bażika kienet xadu miftuħ wara l-periodu ta' trasposizjoni u x'inhi l-viżjoni għal ġejjini. Imbagħad il-ġeneralizzazzjoni ta' dal-proċess. Nissuspetta li din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-parti li jmiss tas-sessjoni għal daqsan nefawnek għalis. Concernant les questions relatives à la transparence. Euh, Nkwajt il-mistoqsijiet kwistjoniet li għandhom x'jaqsmu ma' trasparenza. Waċċar illi il-proċess ma kienx trasparenti. Kien qed u l-Kummissjoni biex jippubblikaw il-komunikat tagħhom biex ta' eżattament ġara. Forsi kontu taħsbu li il-partijiet interessati ma kienux lesti li kooperaw, ma kienux kontenti bi trasparenzi, imma tu l-laqata ka' gruppi id-dik kienu miftuħin, kien hemm kommissjoni, kienet kommissjoni xi mdaqis mhux dejjem, imma li kieku kien hemm ħaddieħor probabilment il-skambi ma kienx jkunu kienu jkunu daqshekk miftuħa u ġenwini u dan ispirtu ta' kooperazzjoni ma kienx jkun hemm li kieku kien hemm ħaddieħor preżenti. Kien utli fer għax permetta lil partijiet interessati biex iżommu ġernati mal-laqat, il-riżultati tal-laqat. U għahna għamilna sarriċ. Fos dawk li kienu voluti, mos partikolari dawk li wieġbu l-Komissjoni u kien hemm arrom bħala nuqqas ta' trasparenza ħadd ieħor inqas minn hekk. ħafna drabi ma kienx hemm kritika ta' trasparenza minaħa tal-assoċjazzjonijiet ħafna drabi dawn laqdiet tqisu li ġew konsultati sew ma jiex bħala nuqqas ta' trasparenza bad kien hemm għaqdiet oħrajn illi eh, ma tantx qishom favorixxu l-Unjoni Ewropea ma iktar ma qdiet nazzjonali ħassew li ma tantx kien hemm konsulta magħhom u dawn eh, semmew tħassib tagħhom rigward it trasparenza attiva mux kullħat kritika ġibir għasta trasparenza, ma kien kien tajib kiku kien konna nistaw nibqaw ġurnati ma dawn il-laqat minn ma kun wem. Mux dajem kun faċli li jinsegu l-informazzjoni. Permek senta konfidenzjalità u kol, permet. forsi s-sati membri ma jkunx jistaw jitkelmu b'daqsek mod miftuħ li kiku kienem nis oħrajn involuti fija l-bicċa. Jinaħseb illi il-proċess dejjem tqies bħala intergovernattiv, xogħol intergovernattiv u għalhekk ħassejna li ma kienx hemm l-istess trasparenza li wieħed seta' jistenna minna di konsultu naħat tal-Konsil u l-Parlament ma ħassejniex li kien ħajkun hemm konsulta speċifika u fażijiet speċifiċi li twaqfu. Rigward il-clusters u x-xogħol hemmhekk qabel il-plenarja. Dan għamini fuq livell ħafna iktar lokali. Kien hemm xogħol li sar bejn pajjiżi ġirien Wara kollox dan kien wieħed mill-għanijiet ta' direttiva li nipromovu l libertà ta' servizzi bejn pajjiżi li ħassejna dan l-approċċ tal-grupp il-cluster approach kien wieħed tajjeb. Aħna jien għadna nagħmel kommenti ħolli għandu xaqsam mal-preżenza u l-parċipazzjoni tal-Kommissjoni tul dawn il-laqat tal-gruppi jina nħoss li kritika jista' jkun minħabba il-pożizzjoni ġeografika tagħna u l-stat ta' trasposizjoni tagħna meta il-proċess ta' valwazzjoni seħ iżda aħna ħassejna li il-Komissjoni ma kellix tkun hemmhekk biss tul il-fażi ta' gruppi U dan kien din kienet fażi fejn l-istati membri nuskambju bejnietom ta' opinjonijiet u ħana li l-fatti kommissjoni kienet hemm influenzat il-diskussjoni. Il-Kommissjoni kienet fan pala osservatur imma xorta interpretaw il-miżuri u l-azzjoni li ttieħdet minnaħa ta' ħafna stati membri. Jidir li dan mandu xiseħ. Il-Kommissjoni ma kellix tagħmilha di tul il-laqgħa tal-gruppi għax li kien hemm stadju ieħor pass wara wara dan l-stadju kien ikun iktar xieraq fimmek il komissjoni tagħti l-opinjoni tagħha. Issa fil-naqat gruppi jinet il-krimi proċeduri, l-approvazzjonijiet, iftemed, daw kollha ġew diskussi. Fid-dawl tal-proċess tal valvazzjoni eh, reċiproku u hemm turizmu, servizzi korporati, servizzi ta' kumpaniji. Kien hemm bot ovvjament setturi għandu xaqsmu l-ambjent imma l-impressjoni li ħadd kienet li kien hemm dawn il-kwistjonijiet legali imma kien hemm maqsma maħra bħal pereżempju one stop shop li ma kienux indirizzati dawn il-proċess. Dawn twarbu. Veri kienem naqra taħwit. Trasposizjoni, valvazzjoni reċiproka, dawna pjuttost daħlu wieħed liħor u tħaltuhom. Kont nifukaw fuq kwistjonijiet legali. Eh, kien hemm kwistjoni ta' stax xejn miss, tista' tisir. Għanna kerridna nġibru il- opinjoni esperta fil-reġjun tagħna ta' Brussell, dak kien punt ewlieni tagħna. Mela issa. Is-Sinjura Xepanovska. Tista' tuża vilja ħafna iktar faċli jiġifieri biex tippronunċi għax l-oħra hija komplikata. Nixin nirrifletti ftit fuq il-partijiet interessati f'din tal-evalwazzjoni reċiproka. U aħna forsi nistgħu ngħidu li sta jkollna l-evalwazzjoni reċiproka fil- ehm, żmien ta' trasposizzjoni sieħa meta niltaqgħu ma' stati membri oħrajn u amministrazzjoni tal-istati membri u niddiskutu din il-miżuri ta' trasposizzjoni. meta l proċessu kun għadu għaj ma' kien kunu smajna wieħed mill-liħor nkunu nistgħu naraw il-komplessità ta' uh, sistemi legali oħra u nistaw nużaw l-aħjar prassi, nistaw nejdu nrijem ċertu similarita, ċertu xeb U aħna nħossu, jina fil-fema tijaj nħoss li dan jista jinfluenza il- proċess kollu b'mod pozittiv dak li trasposizzjoni. Issa, meta għanna l-evalwazzjoni reċiproka tal-manna fid ta' servizzi ġuri wara trasposizzjoni. Dak li ma' minnix ma kenniex viżibit tal-parti interessati għal kumpaniji ħaddem u kumpaniji. Um, u impjegati wkoll. aħna għadna li jkun aħjar li kieku dawn il-laqgħa tal-gruppi. Nsu naqsmu esperjenzi problemi ma' dawk li qegħdin infassu li ġelihom fuq li l-livell Ewropew l-ewwel imbagħad ndaħluha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħna. U jiena nħoss li dan ser jiffaċilita ma taħja il- Eh, jifaċilita mm, eh, komprensjoni aħjar ehm, u għalek kooperazzjoni fil-ġejjini, kif għal għalu kol xwab, aħna il-ħarsu lejn din l-esperienza bħala xaħġa li bħala esperienza li xissa tal-imma li nana nafu xuxina ħjar, nkunu nistaw nispiegaw l-kumpaniji, l-impiegati, minni ħadem, illa liġ ċerjatmu ċertu affarijiet. U nafu li l-min għanna nidrissaw il-problemi tara u koll. Ġvi dan l-effett ta' kooperazzjoni amministrativa fil-evaluazzjoni reċiproka hija importanti ferma lina. Hija prezzjuża ħafna għaliex barra nkunu nistaw insolvu il-problemi tal-kumpaniju tan-nies. Ġifiri dan it-tip ta' xogħol fil-gruppi kif ukoll fil-gruppi tal-pajjiżi illi ħajkollu ħanaħmu rib ħafna magħhom, pajjiżi ġirien. Dan huwa dinja esperjenza imprezzabbli illi twassal għal riżultati tajbin fil-ġejjini. Jien kon se nindirizza ħafna punti. Forsi nista' nura lihom, waħda minnhom dik kienet trasparenza, trasparenza tal-imsieħba jew partijiet interessati. forsi nista' nkompli fuq nistaqsija eh, li għamlet sinja Gebhard xiġri minn hawn ħames snin oħra. kif nistaw niftakru dak kollu li tal-limna. Għana għana pozizjoni fi Franza, fuqadi aħna għarġna ħafna dokumenti ta' ħidma bi-stadju ta' gruppi anki ta' plenarji, li rekord bil miktub. Ovvjament dak jib għannim. Esperti Franċiżi li ħadu sem il-proċess ta' valwazzjoni qasmu r-riżultati. Iġifiri nafu ħafna dwar xet jiġri. Ma nafx issa jekk sa timen biħra nagħmlu dogram għandna. Imma aħna ndeċidejna ikonna unit speċjali li jitwaqqaf il-Ministru tal-Ekonomija u Finanzi dawn huwa unit selettiv ħafna li aħna żamini ħaddej wara it traspożizzjoni u l-proċess ta' evalwazzjoni. U għalhekk dan ħajibqek fiġejjini u ħajkun għamek xerfa jirfagwaldja l ksizbit li għamilna sissa. Grazzi. Sir Stambraken. Grazzi għedni kif realizzajt indi terpiti svedizi s-sarġ, biex niskan svediz. grazzi tassew. Nixxie nitkellem dwar dak li mistoqsija li saris minn għaj bħar dwar x'qed jiġi l qudiem Importanti, ma nistgħux nisilfu dak li għamilna fil-passat. Dik li l-Svezja nħossu li id-deċiżjonijiet fuq id-direttiva jidhom ikunu deċiżjonijiet li huma eh, li jinvolvu l-organizzazzjoni kollha kemm hi u namlu għam mod li tejna biex eh, nkunu saw naħdmu u nizvilpaw fil-ġejjieni. Kollega Franċiża kiesemet ukoll di tal-grupp eh, operattiv li ħajib emmek biex namlu mod il l laqdit kollha jarfu x'inhuma d deċiżjonijiet tad-direttiva tas-servizzi. Rigward eh, stakeholders, dan huwa importanti tal-punt importanti għax aħna t-teċidejna tul il-fazi tal-evalwazzjoni illi nistidnu it-stakeholders. Aħna fil-fat kon ħajkonna grupp speċifiku biex dan jipparteċipa għal negozjar. Grupp speċifiku ta' stakeholders li huwa organizzazzjonijiet tal-konsumatur tal-minħaddem għaddit kummerċali, business organizations. U rridna li kun hemm mod li kun hemm kuntatti regolari. Tul istudji tal-preparazzjoni aħna provajna nifmu eżattament kien x'kienu ħajkunu it-ħassib u x'kien ħajkun il-deċiżjonijiet fuq is-suq intern. Sabiex dawn ikunu jistgħu jkunu input importanti dawn ikunu jistgħu jippermettulna li nifaċilitaw xogħolna. Aħna stidinna dawn stakeholders regolarment tul dan il-proċess għalhekk ah jiena ma nafx eżattament x'ħasbu huma imma l-esperjenza tagħna kienet pożittiva ferm kena um, esperienza ta' skampi bejn stakeholders rigward il-gruppi Eh, limitati cluster groups, kuna ma, ma, Latvia, latvja Litwania, l-Estonia, l-Finlandja, dawk naħseb eh, ħana l regolarment, aħna tkellimna dwar il-trasposizjoni u twetti aħna tkellimna dwar il-mezzi differenti ta' applikazzjoni ta' direttiva provajna nifmu xamel ħaddieħor fis-sistema tiegħu din qegħditna ħafna fil-ħidma tagħna. Għal dik li dak li huma l-clusters fir-realtà m'għandniex iktar osservazzjoni x'nagħmlu l-esperjenza kienet tassew pożittiva. Grazzi tassew. Nasab li kxifna ħafna informazzjoni utli ferm. Kienet importanti li nrajna perspettivi tagħkom. Aħna, din sabni għafżewġ fażijiet, issa sarġvina d li mis. Għalek ma tlabċi Sinjura Bromte biex titkellem issa, għax biex titkellem qabel, għax issa nishtiq illi i titkellem fuq dawn il-punti li ħarġu diskussjoni għadna kif kellna. Un bat introduċi it-tieni segment biex ikun hemm ma jkunx hemm firda bejn iż-żewġ jew distak bejn iż-żewġ żewġ eh, kwistjonijiet. Kien hemm kwistjoni dwar kif kemm l-evalwazzjoni reċiproka tista' tgħin biex ntejbu suq wieħed fuq smoħra diġà kellna xi dejjat minn band oħra. Mill-punti li saru sissa. Allora kif taħseb illi dan din l-odda tista' tiġi applikata jekk hiex xirqa jekk għandek bżonn ħsieb eh, fundamentali li jirtirġa' jsir u forsi kif se nadataw ma l osma differenti, imma ma jfissirx li huma l-istess teams qed jaħdmu fuq il fuqhom bħalissa ġifieri dik kwistjoni tal-memorja istituzzjonali importanti. U ħaġa kienem kien hemm tip ta' binni tan-networks u bidla fil-kultura bazi permanenti li se tkun hemmhekk fl-amministrazzjonijiet pubblika e, pubbliċi biex jibdew ikunu jistgħu jaħdmu aktar quddiem e, fuq di kwistjoni ta' li ħarsu li is wieħed bħala aktar ħaġa wisa, per eżempju, samina solvit li huwa uh, uh, uh, strument ġeneriku. Allora, signora Brompte. Tista forsi t-kommenta fuq eh, il-punti speċifiċi li inti smajt bi kontributuri tagħna u niftu diskussjoni fuq il-fażi li jmissa diskussjoni. Mela biex nikkommenta fuq xi kwistjonijiet li tqajmu jekk inwieġeb bħal dak li snira Gebhard rigward dak se jiġi xejn jiġi minn hawn ftit sin oħra. Aħna speċjalment għal dik li direttiva tas-servizzi aħna nittamaw ħafna li għal pass li jmiss li jmiss is-sena d-dieħla li ħana benefikaw mill-arfin u networking li għandu l-evalwazzjoni reċiproka u li kol meta aħna ser nirġu lura bċertu proposti u diskussjonijiet li għandhom jinfettu ma' stati membri inkluż fuq livell ta' konsil, mela dan il-ftajim reċiproku ikun ukoll tista' sejna diskussjoni tagħmel iktar faċli għax ikun hemm iktar ftehim reċiproku u iktar fiduċa reċiproka din tista' lek il-proċess jista' jaħdem mod iktar faċli il-minar u din nitna ħafna wara l-evalwazzjoni reċiproka. Għal dik li għal da potenzjali ta' dawn il-proċessi qabel il-data ta' trasposizjoni. Palma qed aħna din naġawa bħala ftit kemm xejn diffiċli tħawadna ftit li din dan il-proċess nagħmluha tal-evalwazzjoni nagħmluh permett waqt proċess ta' trasposizjoni għax dan il-proċess intuża u għet intuża biex nevalwaw kif l-istati membri qed jiżaw marġni ta' manuvra illi kellhom dispożizzjonijiet strateġiċi ferm għad direttiva. U il rappreżentant għal Brussell diġà spiegat li deċiżjonijiet politiċi jistgħu jsiru biss fil-livell nazzjonali wkoll. Għax inkella jkun diffiċli ħafna li inti kollok skambju ma' minn min ma wieħed minn pajjiż ieħor jekk inti ma deċidejx fil-parlament tiegħek stess x'soluzzjoni tiegħek ħad tkun u fejn inti għandek wirxa siħa ta' manuvra, l din ħad tkun diffiċli nanticipaw dan it-tip ta' diskussjonijiet fejn mbagħad kważi l-parteċipanti kollha ser ikunu f'pożizzjoni fejn mhux se jkun hemm sikurtà biżejjed fil-għażla politika li se tisseħ u apparti hekk jista' jkun hemm ir-riskju li dan jista' jiftaħ in-negozjati illi ħajseħħu fuq livell ta' kunsil għall adozzjoni ta' direttiva. U din tkun xi ħaġa li tista' tipperikola wkoll il- il-timing ta' trasposizjoni u twassil ta' eh, tal tal xogħol tagħhom minħa tal-istati membri. Issa rigward il-kwistjoni ta' Sinra Hanslik, il kummissjoni potenzjalment ser tuża ir-riżultati tal-evalwazzjoni reċiproka sabiex niforza id-direttiva tas servizzi. Kien hemm ftehim ġenerali u impenċar minna ħatana li da ma kienx lan u naqas mandu jkunu konsekwenza tal-proċess u għalhekk il-Kummissjoni ma waqfet mill tagħmel dan u anki minħabba raġuni sempliċi li il-Kommissjoni għandha kull kull mezz fil-fatt biex tħares lejn it-tekst nazzjonali anke fil-lingwaġġ tagħhom fil-lingwi tagħhom u jekk aħna mbagħad inqisu willi jkollna nażlu t-triq ta' eh, proċess ta' ksur ta' regolamentazzjoni mela dan jista' jsir mod separat minn eżerċizzju ta' valwazzjoni. Ġviri jekk il-kommissjoni mbattara ma tara li x-sessjoni ma ġustifikabbli, mela għandina jgħar responsabilità nerfaw aħna u niftu każ ta' ksur tal tal-liġi, imma dan ma jiex kwistjoni li għandha xaqsam mal-valwazzjoni reċiproka u meta smajna reġjon Brussel Kapital jiena nisa iktar fuq għadin għaliex jidher illi l-preżenza tagħna sa ċertu punt kienet se toħloq diffikultajiet. Meta jiġu għat skambi ta' informazzjoni jiena ntama da ma kienx kien il-każ l-ħamil mill-aħħar. U fl-aħħar trasparenza dik li għal partijiet interessati, espert li għal għalet kien interessanti ferm, għax l-aħjar mod kif wieħed jorganizza permezz ta' tul il-revalvazzjoni reċiproka u l-screening kikun illi namlu fuq livell nazzjonali ma stax nara kif ikollna madwar mejda per fi grupp fil-meeting tal-gruppi tal-clusters ħajkonna stakeholders minn stati membri vari. Ġibi, għawnek għanna ħamsa, għawnek inti todda mal-kull, timultipliko mal-kull persona, għal-kull stat membru, ma nistax xibxi li eh, tkun fatti bidi, għalek aħna għamilna xogħolna fuq livell tal-Unjoni, vera li kien federazzjonijiet biss Ewropej li kienu rappresentati u kol jihdu sem, imma aħna nafu li stati membri fuq livell nazjonali sta jemlu istess ħaġa tul il-proċess innifsu. U dan jista' jtejb it-trasparenzja u l-involviment tal-stakeholders kollha tul il-proċess. Naslu għattini parti tal ismiħ li jo rigward li nużaw l-evalwazzjoni ċiprika bħala data politika fl-oqsma kollha tas-suq wieħed. Rrid ngħid għax fl-ewwel darba li mill-att tal-Kommissjoni li l-evalwazzjoni ċiprika kienet ukoll għalina kienet eżerċizzju. Uh, ma kien swinna x-xogħol eh, eh, li għamilna. Uh, the way the service u ma stajnix nifmu daqsek mingħajr dan u ma stajnix nagħmlu dan diskambju tal-aħjar prassi għalhekk Iva nafu li qed nitkellmu dwar assi, imma dejjem konna ċari dwar il-fatt li l-evalwazzjoni konġunta m'għandix tiġi użata b'mod sistematiku jew bħala xi ħaġa default u eh, sħaqna fuq din il-pozizjoni kien fil l-konikazzjoni kif ukoll flat dwar isu uniku fejn edna li din il-proċedura m'għandix tkun waħda standard jew odda standard u Jekk aħna nħarsu lejn ir-rapport mill-espert jiena naħseb li l-kriterji li ġew proposti fir-rapport dawn jagħmlu ħafna sens għalina l-ewwel qabel kollox aħna Għanna bżon nużaw dawn għal direttivi u mux għal regolamenti u għal deċiżjonijiet għafas u kol. U rridu naċċertaw li dan din id-direttiva eżempju tajjeb ta' ambitu wiesa u dak li nistaw insejħu deċiżjoni għafas aħna nabż ovvjament nużaw l-affarijiet meta ikun hemm lokal manuvrar għal dawn l-istati membri u Dan huwa l-każ għad eh, direttiva dwar is-servizzi u meta l-affarijiet isiru għal dispozizjonijiet il-prinċipali f'qasam passu uniku. Mbagħad għal darboħra ma naħsibx li għandna nużaw dawn waqt il-fażi ta' traspożizzjoni. Għalina dan irid ikun eżerċizzju ieħor, jiġifieri mm, mill-skrutinju ta' trasportazzjoni mill-istati membri naħseb għanna l-odot, meħtieġa sanna workshops, gwida, maħdumin mill-Kummissjoni u mill-Istati membri għalhekk l-evalwazzjoni konġunta mhux eżerċizzju u Dan għandu jinżam għal każijiet speċifiċi għalhekk għandna nevalwaw l-affarijiet każ b'każ jiġifieri jekk hemm bżonn li dawn l-affarijiet isiru u ovvjament irridu nżommu u għajnejna l-ispejjeż involuti qed nitkellem dwar ir-riżorsi kemm għall-istati membri kif ukoll għall-Kummissjoni. Grazzi. Thank you very much. Well, thank you very much for being very clear about that. I think what we'll do then is to, to go back to our... Grazzi ħafna. Issa forsi nistgħu nitolbu l-esperti tagħna forsi jistgħu jikkummentaw fuq dawn il-punti jgħidulna huma x'jaħsbu dwar l-applikazzjoni għall-oqsma oħra ġifiri naf li din il-mistoqsija xi id-diffiċli, xorta waħda jena naħseb li intkom tissow tat tuna ftit tarif dwar il-valur għalek jiena se nerġa' nagħti l-mikrofonu l Surb Repla jew sur xer ġifieri Sinjura Maxa, Sinjura Maxa, nibdew minnek. Madam Maxa. Merci. Um, je vais, je vais, euh... Grazie. Iva, jena wet li eh, sen wieġeb eh, għal xi mistoqsijiet li diġa' tqajmu għalhekk dwar il-vantaġġi tal-proċess ta' evalwazzjoni konġunta xi ħaġa li kemm il-darba edna kien hemm diskussjoni mal-istati membri, diskussjoni fuq livell indaqs, il-libertà ta' taħdit, trasparenza, nixtieq nisħaq fuq dawn l-affarijiet u huwa għalhekk li għandek bżonn il-fiduċja reċiproka. Importanti ħafna sabiex ikollna l-iskambju liberu. Mbagħad punt ieħor pożittiv dwar dan il-proċess eh, punt li ġie mqajjem imma taħjar kif nistgħu nifmu aħna ir-regoli fl il membri differenti ġifieri naraw jekk hemm modelli alternattivi jew mezzi alternattivi nitkellmu dwar l-aħjar prassi li jistgħu jintużaw u Jekk eh, dawn l-affarijiet iseħħu wara t trasposizzjoni, ovvjament ma tistax tmur lura u terġa' tħaddem l-affarijiet imma xi ħaġa li inti se tagħmel fil-prassi tal-futur dwar aspetti negattivi ta' dan il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka mek għandek l-ispejjeż amministrattivi. Dan huwa eżerċizzju li juża ħafna ħaddiema u riżorsi fi Franza żammejna l-istess tim, ġifiri para it-tim użat għat trasposizzjoni tad direttiva. Kellna l-istess networks eh, kien hemm xi 30 il-korrespondent fil-Ministeri u dawn kollha ħadmu fuq il-proċess imma eh, ovvjament switilna dan dan il-punt irridu nżommu qudiem għajnejna meta nażbu dwar direttivi tal-futur kull darba li naddottaw dan il-proċess evalwazzjoni reċiproka dwar it titib Mela, dan kien eżerċizzju ta' tqabbil u um, jena naħseb li interessanti li nistudjaw il-studju um, differenti tal-kazijiet, uh, il-situazzjonijiet differenti u ħaġa li nistaw namlu mill-bidu net tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka peress li um, qed nitkellmu dwar affarijiet utli għal dak li għandu x'jaqsam ma li nqablu l-leġislazzjoni. Mela, ma tkellimna dwar jekk l-evalwazzjoni reċiproka se seħ qabel jew wara it traspożizzjoni Ovvjament hemm affarijiet pożittivi u negattivi imma waqt it-trasposizzjoni Um, iva, għanna bżon ta' deskrizzjoni ta' leġislazzjoni li se tidħol fis seħem xi mistoqsijiet interni, deċiżjonijiet politiċi li rridu jittieħdu fuq livell nazzjonali, semma dan il-pont diffiċli li nevalwaw dawn l-affarijiet waqt il-perjodu ta' transpożizzjoni. U issa fejn jista' jiġi użat dan il-proċess eh, reċiproku naqbel mal-Kummissjoni sur Le berġej sur le pla Dawn l-affarijiet ma jistgħux jiġu użati b'mod sistematiku għax hemm l-ispejjeż amministrattivi involuti. Għalhekk jiena naħseb li dawn l-affarijiet huma għal direttivi li għandhom ambitu ċar Bażikament jiena naħseb li aħjar meta jkun hemm kamp ta' applikazzjoni wiesa għax hemmhekk tista' tara kif l-istati membri qed iħarsu lejn il-punti differenti kif jevalwawhom. Għalhekk jiena naħseb li din l-odda tista' tiġi użata biss meta jkun hemm kamp ta' applikazzjoni wiesa permettili issa nala id-diskors tiegħi il-tabella ta' korrespondenza l proċedura ta' valwazzjoni eh, reċiproka dawn mumiex separati il-tabella ta' korrespondenza nitkellmu dwar ambitu wiesa kellna transpozizjoni settorjali u studjajna l-affarijiet kas b'kas għal kull settur ta' attività imma li aħna tabella ta' korrespondenza għal kull settur dan huwa pis enormi. Some very clear points you made that yeah. and reminding us also about the performance um, Grazie ħafna l-punti tijak, umbat ehm, eh, tkellimtu dwar il-performance tests. Ma tantx tkellimna dwar dan għalkemm kienu fil-dokument tal-Kummissjoni forsi nistudjaw dawn iktar f'xila oħra. Sinjura Well, Iva, fil-qosor nixtieq nitkellem dwar dak li smajna minn sinjura Bramta dwar l-użu tal-evalwazzjoni reċiproka li jew li ma il-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka għat trasposizzjoni ta' direttiva. Jena naħseb li Iva għanna l-eżempji u dan huwa msemmi fir-rapport li hemm il-grupp ta' pajjiżi ġifiri eh, l-iktar il-pajjiżi Skandinavi li ħadmu waqt il-perjodu ta' traspożizzjoni fuq il-lażliet jew l-alternattivi differenti li huma ħasbu li jistgħu jintroduċu fil-pajjiżi tagħhom. Jiġifieri kieku kellna aħna l-opportunità niddiskutu l-alternattivi għat traspożizzjonijiet fil-clusters, din l-opportunità kienet eh, se tkun ta' beneficju speċjalment għal dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna affarijiet inkomuni f'dan il-qasam. Issa, jekk nistgħu nużaw l-evalwazzjoni reċiproka kollox jiddependi fuq kif aħna nevalwaw l-evalwazzjoni reċiproka. Jekk aħna nemnu li aħna nistgħu nużaw l-evalwazzjoni waqt trasposizzjoni u koll u mbagħad wara bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, mela jiena naħseb li hemm ħafna oqsma differenti ta' politika fejn dil-ħaġa tista' tkun użata jekk Ir-riżultat prinċipali tad diskussjoni jkun li l-evalwazzjoni reċiproka wara ġifiri fil-periodu ta' wara trasposizzjoni għal il-proċess ta' ġbir tal-fatti mela din l-odda għandha tkun użata eh, għabbażi individwali kas b'kas skont il-karattru ta' direttiva jekk net nitkellmu dwar direttiva politika orizzontali eh, palma kienet direttiva tas servizzi il-proċess li niksbu iktar arfin tal-approċċ tal-istati membri għassi ta' valur jew xi ħaġa ta' valur waqt li jekk nużaw l-evalwazzjoni reċiproka għal direttiva iktar sempliċi mela dan il-proċess m'għandux xi użu partikolari. Dik kienet l-opinjoni tiegħi. Um,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 saru mill-kollegi tiegħi imma nishti eh, norbot eh, ma' dak li intqal qabel iva huwa minnu li bil-proċessi ta' valwazzjoni reċiproka hemm mistoqsijiet li rrid ikun hemm toġiba għalihom naħsbu aħna dwar l-anijiet eh, l-miri għandna bżonn aħna ta' approċċ kostruttiv Dawn l-affarijiet sanarom fil fir-reġjun tiegħi stess u konsekwenza diretta tal-proċess li se jkun hemm taqsima permanenti li se tikkordina l-approċċi għal politiki ekonomiċi fl-Ewropa. Ġifiri dak huwa l-impatt li l-evalwazzjoni reċiproka kellu u um, aħna ħsibna li se nkomplu ninvestu fil-futur permezz ta' taqsima li ġiet imwaqfa. Meta nasbu dwar setturi differenti u jekk nistgħu nażaw dan il-proċess għal setturi differenti wkoll, Iva, qed naħseb dwar is-suq uniku hawnhekk. Ma m'għandix xi opinjoni partikolari. Jena naħseb li għandna bżonn dawn l-affarijiet fri stadi eh, prinċipali tal-politika għanna lat dwar is-suq uniku naħseb li dan huwa stadju prinċipali. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Iva, kif diġa edna fil-rapport tagħna aħna nasbu li huwa moment bikri wiss biex nieħdu pożizzjoni fuq il-proċess u jekk dan irid jiġi imwessa. Hemm xi konsekwenzi diretti qed nitkellem jiena dwar l-awtoritajiet nazzjonali, naħseb li se jkollna aħna nistennew il-Kummissjoni għandha bżonn turi li dan il-proċess se jibbenifika U għalek aħna nazbu li għadu moment bikri wis eh, sabiex noħorġu bi pozizjoni ċara. Un mot rapide, euh, pour dire qu'il y a, euh, pour identifier. Fil-qosor, nishti eh, nitkellem fuq eh, fejn nistaw aħna nwessaw il-proċess waqt li ovvjament rridu nifmu l-limitazzjonijiet inskom tistgħu tistudjaw dawn l-affarijiet minn aspett formali per eżempju direttivi għafas bi elementi iktar strateġiċi ma tista' żid sewġ affarijiet il-proċess relevanti għal loqsma li qed jiżviluppaw ħafna u kull darba il-proċess ta' treħita deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jistudja l-element ta' żvilupp ta' xi oqsma partikolari hemmhekk inti tista' e, tagħmel valwazzjoni reċiproka li l-istati membri jkunu involuti u bekk l-istati jħossu li huma involuti u dan kien lan tal-eżerċizzju ġifiri fejn naraw fejn memx konsens u jkun hemm dan il-proċess. Ħaġa oħra, id-dimensjoni ta' kooperazzjoni nissan nqabbel dawn l-affarijiet ma' ħaġa li ma taqax taħt il-mandat ta' dan il-kumitat imma ħaġa li deġa semmit minn qabel jekk intkom tarsu lejn il-qasam ta' libertà, sigurtà u ġustizzja u il-proċess eh, bejn l-istati membri, ġifir proċess ta' imħalfin, autoritajiet nazzjonali eh, f'dan il-qasam ta' spiss ikun hemm nuqqas ta' fiduċa hemmhekk, imma l-fiduċa importanti ħafna l-arfin reċiproku u ovvjament dina xi ħaġa meħtieġa u għalek bazikament intkom tistaw tażbu dwar issu intern bl-istess mod. Forsi tixtiqu intkom tħadnu l-oddot ta' komunikazzjoni mhux bejn l-ħalfin imma hawnhekk bejn l-amministrazzjonijiet. U minħabba l-fat li jintkom kelkom dawn il-gruppi fejn in-nies jiltaqgħu tistgħu intkom tintroduċu proċessi fejn eh, tibnu il-fiduċa u bekk intkom eh, tistaw tiffukaw kol fuq il-futur tal-evalwazzjoni eh, reċiproka. L-ħar kellima, Sinjura Steinbeck, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President, jiena nishtiq nibda billi in wieġeb għal-mistoqsija li saret ilna ġifiri jekk dan il-proċess jista' jiġi użat f'setturi oħrajn. Eh, eh, it-tweġiba sempliċi kollox jiddependi fuq il-kamp ta' applikazzjoni, l-istruttura, eh, x'tip ta' appoġġ politiku, ikollna u punti oħrajn ukoll li um, għanna bżon naħsbu dwarom. Ovvjament, possibli li naraw jekk il-valwazzjoni reċiproka tista' tiġi użata f'setturi oħrajn kif pereżempju maġara eh, fid-direttiva tas servizzi. Mela, l-esperjenza għalfejn din l-esperjenza kienet waħda pozittiva diġa intqal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 Importanti għalhekk li kien hemm din l-opportunità li niddiskutu fid-dettall il proporzjonalità li tolqot kull stat membru l-effett fuq l-istati membri differenti dwar is-susten u l-kriteri importanti li nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Umbat, xistaw namlu aħna meta naħdmu fi gruppi wisa. Mela, inħol u gruppi gruppi li tkellmu dwar kriteri differenti il-proċess ma temx eh, u mhux dejjem kien wieħed ta' pjaċir mm, meta ġejna biex neżaminaw id-direttiva ta' servizzi imma din kienet part importanti tal-iskambju importanti li ħafna persuni kellhom il-kurraġġ li jagħmlu mistoqsijiet xi kultant xiftit minn dawn il-mistoqsijiet kienu daqsxejn skomdi. U mbagħad dwar l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni u l-ħidma tal-Kummissjoni din il-ħidma kienet importanti speċjalment waqt il-plenarja. Mingħajr dawn id-diskussjonijiet fil-fema tiegħi dan il-proċess ma kienx jasal riżultati eċċellenti li fl-opinjoni tagħna dan il-proċess ta' dwar il-mistoqsija l-oħra ġifieri aħna naħsbu li dan il-proċess kellu jseħ qabel kif smajna mill-kollega minn Franza jekk ma jkun hemm xejn eh, fuq ix niddiskutu mela e, il-proċess ikun għal xejn rridu nkunu naraw x'għandna namlu, rridu naraw x'irridu namlu kien hemm kollaborazzjoni wiesa mal- mal-reġun Baltiku, mal-pajizi ġirin tana, ġifiri dawn l-affarijiet vera enuna. Jena naħseb li diffiċli namlu eżerċizzju bħal dan wara e, trasposizzjoni, speċjalment jekk nikkonsidraw il xogħol kollu involut. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għall-idejat, il-ħsibijiet tagħkom dawn kienu ta' valur. Ma naħsibx li għandna ħin biżżejjed biex ikollna round ieħor ta' mistoqsijiet, għalhekk forsi sinjura Gebhardt tixtieq tiġbed xi konklużjonijiet u mbagħad jiena se niġbed il-konklużjonijiet se ninstab ċert li l-sinjura Gebhardt tkun tixtieq tirrifletti fuq dak li semat u mbagħad nistgħu nagħlqu fis-sitta u not. Ja, danke schön. Also ich möchte mich äh, ganz herzlich bedanken. Grazie hafna. Iva, jiena nixtieq nirringrazzja l kommissjoni Ewropea, jiena nixtieq nirringrazzja l-esperti u kol. dawn tkellmu e, u, u E, b'kompetenza tawna ħafna informazzjoni. Intkom weġibtu il-mistoqsijiet dan mhux dejjem il-każ waqt meta jkun hemm smieħ għaw ġew. iġifiri ħaġa ferm pożittiva li weġibtu dan il-mod għal dawn il-mistoqsijiet u issa nista' nomot fuq il-punti li intom intkom għajjimtu, iġifiri nistan kompli naħseb dwarhom. Tajjeb u nafu e, u tajjeb li semmejtu li hemm ħafna spejjeż involuti, hemm ħafna sforzi involuti, ġifiri dawn l-affarijiet għandhom jiġu użati u r għandhom jiġu użati b'mod e, tajjeb u um, aħna tal-limna dawn l-affarijiet illum irridu naħsbu ukoll dwar kriterji oħrajn jekk nixtiequ aħna neproċedu fil-futur nixtieq issa nagħmel mistoqsija oħra hawnhekk. Hanslik ma mm, taċt tweġiba l-mistoqsija partikolari il-kollegi l-oħra eh, seta wieġbu għal din il-mistoqsija u koll, imma nishti jiena saqsli s-Sinjura Hanslik eh, titkellem dwar il-clusters geografiċi, inti irnexxielek influenza kif dawn ġew formati u eh, li ma' pajizi tajjeb li kolna li kellek pajizi fil-grupp tijak li kienu iktar il-bot bi kulturi differenti eh, kikud kelkom per eżempju l-Greċja din il-ħagġa kienet se tkun ta' beneficju jew inti kontenta bil-cluster eh, kif kellek inti. Well, I mean, we could, I think we have just time. Eh, I mean, Mrs. Iva, eh, Sinura Brumpter l-kariga li teħosib il-proċess u mal-Kommissjoni kienu għat jieħdu ħsib il-clusters. Inti tixtieq forsi tu iġeb sinjura Brampton. Well, we have taken... Veru illi ħadna deċiżjoni dwar deċiżjoni ta' stati membri fi gruppi fi clusters differenti ma minna dan skont kriterji differenti, livell ta' kommerġ bej l-stati membri, il-prossimità ġeografika, il-lingwa ovvjament kienet ukoll kwistjoni importanti. Punti li kienu konċi tagħhom il-Stati membri u bekk kien jafu li ħaj parteċipaw fi gruppi ta' tnejn mus namela ta' bello li kulħadd kien kontent. Meta ġevew l-lista, ma nasab il-raħar mill-aħħar l-affarijiet għad mutajjeb u ħadu interess fi skambju ta' informazzjoni ma' l-istat membru liħor fl-Stamps Group. Issa jkun hemm kriterji oħrajn li jistgħu jingħażlu lew darba konna involuti f'dan it-tip ta' proċess. Kien hemm diskussjoni qabel li konna xi tip ta' tibdil fil-gruppi waqt matul il-proċess kienet ħaġa nkluża fl-istudju wkoll, però din kienet tikkomplika l-affarijiet iż-żejjed. U għal daqstant, ma ridux sistema fejn ikun hemm xi flessibilità fil-clusters. Il-mistoqsija issa hi inħallux sistema membri jiddeċidu. Jista' jkun din tkun soluzzjoni, ma dan kollu xi ħadd irid jiżgura li l-gruppi jkunu bilanċati. U fl-aħħar mill-aħħar nkunem hemm xi ħadd li jista' jiddeċiedi. Inkella jista' jkollok stat membru illi jkun fl-istess cluster ma' oħrajn u jħalli oħrajn weħedhom jew kważi. Dan kien id-dmir tagħna wkoll illi l-affarijiet jaħdmu kif suppost. Grazzi ħafna. Xi ħaġa li rapporter eh, biżla tagħna żgur ħadd tkun trid tiskuti miegħek, Sinra Hanslik. Konklużjoni? Se namlu Sa biex narqu sessjoni. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l-esperti kollha. Nemmen li din kienet laqali li il-frott. Tallimna ħafna affarijiet interessanti, irċevejna ħafna informazzjoni u grazzi kbira lil kollegi għal iġbek rċevejt issa risposti tiegħi għal mistoqsijiet kollha tiegħi. Din l-informazzjoni se tikkontribwixxi għal rapport tiegħi. Rapport tiegħi bekk ħajkun rapport aktar dettaljat u sa ċertu punt ħajkun iktar bisa l estant Fid-daw tal-opinjoni li esprimejtu intom, naħseb li l-valutazzjoni reċiproka minkejja l-attitudni negattiva fil-bidu naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar kienet esperjenza pożittiva ħafna għall-istati membri involuti. Jina nemmen ukoll illi saċertu ċertu punt dan ikkontribwixxa għal ftejim aħjar, ftejim reċiproku bejn l-istati membri differenti dwar l-elementi nieqsa fil-proċess ta' implementazzjoni. Għal darboħra, grazzi tal-attenzjoni ta'kom u naħseb presidenza nkunu qed nalqgħu negla l-ispieħ pubbliku grazzi għal darboħra għal kooperazzjoni ek pozittiva. U qabel ninsa qabel nalqu sessjoni jiena xtaqt ninformakom tal-fatt illi tini l-iskreda għal valutazzjoni xiproċi sal-21 ta' ġunju. Il-rapport se jkun tradot mbagħad fit-12 ta' Lulju għandna konsiderazzjoni tal-abbozz, fit-13 ta' Lulju ikonna tmim l-iskadenza l-emendi u fit-30 ta' wissu konsiderazzjonijiet u votazzjoni fl-imkow fit-19 ta' Settembru. U qed nippjanaw ukoll votazzjoni waqt is-sessjoni plenarja fil-xar ta' Ottubru fi Strasburgu fi Franza. Tin kienet l-iskeda li ħansegwu, grazzi. Uh, good. Well, can I um, also thank on behalf of the committee um, all the experts who've come. Um, we have a copy of the study to... Għandkom kopja tal-istudju tistaw teżaminaw dan ukoll. Nirgrazzja professor Beġel, Sur Lepen u l-kollegi l-oħrajn. u zgulem kopja l-esperti wkoll. Nilqaw l-impenn kontinu tagħkom jekk tridu tibatulna xi punti aħna lesti nilqawhom. Xtaqt nagħmel reklam tan-netwerk tagħna, newsletter għal kumitat għal affarit eh, dwar l su intern, tista tibatunna e-mail, jek titlu fis-sit elettroniku, tistaw tirċivu kopja ta' dan, u tistaw tinaqdu fil-Network Friends of Imco. Jekk l-esperti għadu ma naqdux jistgħu jnaqdu, nistgħu għemlu daw dan u nixtieq ukoll naraw il-kollegi tagħhom ukoll jingħaqdu. Għanat nistenna bil-ħerqa rapport ta' Sinra Henslik punti illi tqajmu fuq kif qed tiġi implementata d-direttiva u kemm negozji ma konxi ta' din id-direttiva. Tajb ngħidu li jista' jkun hemm proġett fil-ġejjieni, għandna naraw kif qed jaħmu l-affarijiet u kemm hemm marfin fuq l-opportunitajiet Dawn huma punti li l-kol konxi tagħhom għaliex l-ammont ta' xogħol li investejtu, l-investimenti li għamlu l-Istati membri jixir ilhom riżultati pożittivi. Kif indikajtu, għandna opportuniti ġodda su iktar dinamiku, iktar innovazzjonijiet sabiex niprovdu servizzi. U Grazzi għal darboħra l kulħadd Membri tal kumitat nfakkarom li ħanitaqgħu għada fid disa il-ħames sessjoni għadin il-ġemma, pero għanna programmi bidaq zbajda għada għanna prezentazzjoni fuq il- Fid-dissa ta' filgħodu għandna prezentazzjoni fuq il-sistema ta' informazzjoni ta' intern, fid-dissa u nofs għanna l-Komissarju Dalli, għanna prezentazzjoni stadionnet neutralita, komissarju s-sadet kellem dwar l-agenda digitali. Ġifiri għanna ġurnata mimlija, ġurnata ċitanti għada. Nittama li nara ħafna minn hawnhekk, grazzi ħafna. Il-lejla tajba kulħadd.